Uh, well, good morning, everybody. Um, a very select group of people here this morning, so I want to welcome you all for being here punctually. Uh, particularly our... Nishtiq nirringrazzja l-rapporter uh, l-Honorable McCarkin uh, għandu l-ewwel punt hawnhekk nispera illi eh, ikun min ikun ħerqan biżejjed biex jitlaq mix-xemx li barra jiġi hawnhekk jiddiskuti magħna. Aħna għadin Web Street beautiful sunny morning in Brussels, but I'm afraid we're confined to this windowless. Mela, nilqawkom għawek għal din il-ġurnata sabiħa fi Brussel, ma sfortunatament aħna malu in għawek kamra bla xemx. Aħna għanna agenda verament twila u dimna għal dawn il-jumej li għanna eh, ġri erba sessjonijiet, inkluż revizjoni importanti ħafna ta' rapport ta' Sur Tarabella fuq ix-xiri pubbliku wara il illum li huwa wieħed mill-files ewlenin li qed naħdu fuqhom. Iżda għandna opinjonijiet oħra importanti kif ukoll rapporti oħra ta' leġislazzjoni u anke mhux leġislazzjoni rridu nikkonsidrawhom. Xi ftit avviżi ta' ftuħ fuq il-proċedura l-ewwel net rridu nadottaw b'mod formali l-agenda u palma tafu intom li edinaw eh, libna il-rapport ta' Sinjura McCarkin ma' Sinjura Hansen li hija fuq il-programm tal-kompetitività eh, tal entreprizi U l-inizjattiva fuq il-negozju soċjali ħajġi diskuss għada. Issa, avviz importanti rrit nafżakom li mux se jkun hemm vot kif kienem eh, miktub fuq il-mandat possibli tan negozjati fuq il-Kunsil fuq l-infurzar tal-ġittijiet tal-propieta intellettuali. Iżda ħajkonna vot importanti fuq rizoluzzjoni li il-Kumitat kienet jizviluppa fuq lat tas-suq wahdini. Ġviri, il pass li jmessa tkabbir. U dan imur id-fit ma stqarrija ippjanata mill-Kummissjoni mil eh, mill-Kummissarju anzi tal-Servizzi Interni tassu eh, il-Kummissarju Barnier. U dan probablement ħajsir għada war nofsinhar meta u ħajnidi żewġ rapporti importanti fuq l-implementazzjoni tad direttiva fuq is-servizzi. Il-gvernanza tas-suq waħdini kif ukoll ideat għal fażi li jmiss tal-att tas-suq waħdini. L-idea ta' riżoluzzjoni tagħna hija li natuh ideat sabiex fil-programm għall-2013 eh, Natuħ la fajt biex il-Komissjoni tkun tista' tagħmel għat ix-xogħol tagħha fuqha ma nixċans nagħmlu rapport sieħ. Issa din riżoluzzjoni li ġi żviluppata permezz ta' ħafna ħidma mill-gruppi politiċi kollha u nixtieq nirringrazzjakom ta' din ħidma kif ukoll l-appoġġ ta' segretarjat li dejjem jaħdem eh, bil-lil u l-abbozz ta', dan it-tek sa' jkun disponibli aktar tard illum fil-ħodu sabiex kunu tistaw tarawh eh, qabel il-vot. Issa xi punti oħra fid-dossiers tagħkom għandkom ir-rapport annwali tal-2011 fuq l-allerta fuq ir-rackets eh, Rapex System fuq il-prodotti perikolużi U mod partikolari għanna rapporter fuq il-prodott, eh, fuq il-sigurtà ġenerali tal-prodotti ħa interess speċjali f'dan il-rapport, dinja bieċa xogħol ħaslinna fil-ħarifa. U bħal dejjem għandna newsletter importanti u indispensabbli ta' għal-membri u jekk hawn xi ħadd li għadu marċivix din newsletter kieġobkom eh, morru fil-website u tistgħu taraw kopja. Issa biex nkonkludi l-punti ta' proċedura, hemm xi punti mill-laqa ta' April hemm il-minuti daw nistgħu nikkunsidraw li ġew adottati sa tmiem tal-laqa jekk ma jkunx hemm xi ehm, xi persuni ma jaqblux. Mela, nil Sur Tarabella nixtieq ngħidlek li semmejtek diġà, eh, semmejt il-rapport tiegħek. Mela, għaddu e issa għal eh, l-opinjoni. U nixtieq nilqa' Jomen Konsman li reġa' qiegħed f'dan il-kumitat u xek. U aktar kmieni aħna semmejna li il-mandat fuq ir-rapport il mandat fuq ir rapport tal-proprjetà eh, intellettwali posponejna il-vot fuqha. Tixtieq xi 10 sekondi jew minuta biex tgħidilna fejn eh, fejn fiex wasalna? Iva, kulħadd ħaseb li aħna se jkonna d-deċiżjoni tal-Kunsil li se jidher li mill-Kunsil memx ċaqliqa. U l bira fil-għaxija smajt, eh, meta smajt dan il-punt li huma ma jistgħux jiddeċidu x'għandhom jagħmlu huma qed jifukaw fuq kwistjoni oħra, jiġifieri fuq il-lini gwida tal-ekoeffiċenza, u l-President se taħdem fuq dan, Presidenza Daniża, iżda mhumiex mixin. Issa l-mistoqsija li għandna bħalissa hija għandniex inwaslu għoddim il-plenarja. il plenarja u l-proposta fuq din hija li forsi waslu għadhom il-plenarja ta' settembru. Mbagħad naraw eh, jekk il-Kunsill ċaqlaq fuq dan u mbagħad ikollna in-negozjati jew dak li jkun hemm bżonn. Jekk le inwaslu għadhom il-plenarja ta' settembru. Eh, nivvotaw fuq dan aħna kellna maġġoranza kbira fil-kumitat għalhekk jiena naħseb li se jkollna maġġoranza kbira anke fil-plenarja. Imbagħad ikun hemm il-perjodu ta' tliet xhur sabiex niddiskutu il-problema. U wara li tgħaddi l-presidenza Daniża nistgħu nippretendu li konna ċaqli aħjar taħt il-presidenza ta' Ċipru, ma naħsibx għax jgħidu li e, jidher li hija l-Kummissjoni li qed tiddomina d-diskussjonijiet għaliex m'għandhomx biżejjed seta' sabiex jagħmlu negozjat. Jien ma nafx ħajkun riżultat, irridu niddeċiedu. U għalek xtaqt nixbet l-attenzjoni tal-rapporter, nixtieq n-tweġibiet minnant rapporter. Mela, dak huwa il-komment ta' kif jinsabu l-affarijiet fuq l-IPR palissa. Iva, grazzi ħafna. Jina ċert li l-koordinatura ħaj diskutu dan fil-laqa. Iżda, ġviri nistaw nivotaw fuqa fl ulju aħjar fl ulju mill-li f'Settembru. settembru Iżda kif qed nifhem jiena, inti qed tipproponi li nivvotaw fuq is-sustanza kollha kemm il-kontenut kollu kemm imbagħad indewmu ftit il-vot aħħari skont xi deċidu koordinaturi xek. Tajb wis, mela grazzi ħafna tal-li għaddejna mill-punti ta' proċedura, issa ejja ngħaddu għall-ewwel punt. U qed nħugos nista' ngħaddi il-kelma lir-rapporter Clarkin lill-Kumitat tal-Industrija fuq il-programm ta' kompetitività tal-intrapriżi u l-SMEs. Etnħu gost li rapporter e, eh, u koll huwa preżenti. Għanara minnu għaxxadu, għek isru bala sari muxaw, għaw xaħat mill-IPP li xtiq iwieġeb le Sinjura Mal-Ajman mux edaw. Is-surrepa muxaw. Et nassumi li rappresentanti l-oħra edina u le mux kullħat. U jidir li mill-Kummissjoni għanna Sinjura Ġasla Zinska, ma nafx jekk eh, pronunċejċi smek sew. Mela, naddi l-kelma li Sinjura McClarkin biex tkellimna fuq din il-proposta u tippreżentanna l-opinjoni tagħha. Thank you, Chairman, and good morning. Grazie, Sur President, Lodo Tajba, kollegi. Dan il-programm għandu lan li saħħa l-kompetitività u sostenibilità tal-intraprizi kif ukoll għandu l-intenzjoni li appoġġa l-implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020. Bit-tkabbir sostenibli u intelligenti u r-rapport huwa infassal fil-Kumitat ITRE. ITRE iżem ħafna aspetti ta' dan il-rapport li jina nappoġġom ma' nifoka fuq ċertu oqsma partikolari. L-antijaj kien li intejbu il-kompetitivita tal-intraprizi ċessa ħjar għal-finanzi kif ukoll li nipromuovu partecipazzjoni fil-finanzi dinjin. Mod partikolari fukajt fuq l-SMEs għal dawn kif ngħidu kemm il-darba f'dan il-kumitat huma is sinsla tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. F'dawn iż-żminijiet għandu jkun priorità li l-intrapriżi jkollhom ruol essenzjali eh, biex waslu l-aħjar punti għall-Ewropa u l-izvilup tan negozju kol u importanti pala sors tal-ħolqin ta' tkabbir u impjiegi. Għanna bżon tkabbir għalek għanna bżon l-intejbu il-kondizjonijiet tal-intraprizi biex ikonna ambjent favorevoli għall smis kif ukoll nifaċilitaw l-aċċess għas-swieq. Jiena nemmen li wieħed mill-aħjar modi kif nagħmlu dan huwa għallin naqsu il-pis amministrattiv. L-aċċess għal finanzi wkoll għandu jiġi simplifikat u għandu jinkludi wkoll fl-SMEs fil-fażi ta' startup tal-bidu. Rridu naraw li natu il-kondizzjonijiet tal-intrapriżi partikolarment għal dawk iċ-ċittadini li xiequ jibdew negozju ġdid. Il-network ta' intrapriża l-Europa għandha tkompli tagħti valur miżjud lill-SMEs Ewropej Kif ukoll irridu nidentifikaw il-programmi ta' appoġġ għall intrapriżi kif ukoll intejbu l-kompetittività għall intrapriżi Ewropej kif ukoll ngħinuhom biex jesploraw opportunitajiet differenti. Iżda dawn il-miżuri għandhom jikkumplementaw il-xulxin u jidduplikaw l-isforzi li deġa qegħdin isiru mill-Istati membri. Is-servizzi digitali wkoll jista' jkun għodda effettiva dak li huma l-ispejjeż. Pereżempju nistgħu nkomplu nibnu fuq il-websites li jeżistu fl-istati membri u mhux nibnu xi ħaġa ġdida u din hi xi ħaġa rridu nikkonsidrawha. Jien enfasizzajt ukoll il-valur ta' regolamentazzjoni intelligenti kif ukoll il-fitness checks tal-leġiżlazzjoni kif ukoll il-miżuri Ewropej li għandhom rilevanza partikolari għal kompetittività u tkabbir tal intrapriżi dwar il-qasam ta' turizmu jina nista' naqbel mal-Kummissjoni li dan huwa qasam importanti. issa jina nemmen li huwa wieħed minn ħafna qosma importanti li għandna nifukaw fuqhom għalhekk jiena issuġġerejt li nillimitaw dawk ir-referenzi speċifikament għat-turizmu u nenfasizzaw ukoll oqsma oħra li huma importanti bħal dak tas-servizzi. Fl-aħħar nett jiena tlabt ukoll li jkun hemm sistema ta' monitoraġġ biex tassigura li l banek jużaw il-fondi li huma mogħtija lilhom mill-Unjoni Ewropea u l garanziji wkoll li jżidu il-self tagħhom lill-SMEs jiena nixtieq issa niftaħ id-diskussjonijiet għaliex nixtieq nisma' mingħand ix-shadows jew inkella rappreżentanti oħra mill-gruppi fuq dan ir-rapport. Well, thank you very much indeed. Uh, I think that's been a very comprehensive summary. Grazzi ħafna, dan li kienet taqsira komprensiva u kien hemm ċertu emendi verament interessanti li proponejt. Mela, e nagħmlu round ta' eh, kontribuzzjonijiet minant il-shadows. Grazzi ħafna. Jina edaw minn flok is-sur Mitro, rapporter, Għalli xu ħadu kif wasal issa fl ajruport Iġviri mux ħajkun għal dan il-rapport. U fil-fatt pjana għek għalix l-agenda kienet differenti qabel, jekk ħatamlu dan it-tip ta' tibdil fl-aħħar minuta fl-agenda, e, e, hekk ħajġri. U fil-fatt skużaruħu ruħu li ma jistax ikun hawn, iżda talabni sabiex ngħid dak li kien ħajajtu. U jaħseb li il-rapport ta' Sinjura McClarkin huwa rapport tajjeb ħafna b'ħafna suġġerimenti tajbin u għandna nappoġġaw. Iżda minkejja dan, is-Sur Mitro jixtieq jenfasizza numru ta' punti. L-ewwel nett. Cosmi for All, il-programm Cosmi for All. U għal jgħid li m'għandniex ninsew li għanna soċjetà l qiegħda tixjih. U għalhekk huwa importanti ħafna li l-programm Kozme jinkludi wkoll enfasi ewlenija mhux biss fuq l-SMEs innovattivi u internazzjonali. Iżda wkoll fuq l-SMEs li jispeċjalizzaw f'din is-sitwazzjoni l-ġdida fis-soċjetà, ġifieri soċjetà li qiegħda tixjieħ. Tini punt. F'soċjetà li qiegħda tixjih għandek bżonn ta' ħafna tipi differenti ta' kumpaniji. Wa għalek li huwa jgħid li jitfit mal-imprenditori zaza, kif ukoll imprenditori nisa li għandhom jingħataw appoġġ partikolari, irridu naħsbu ukoll eh, fl-immigranti li jixtiequ jibdew in-negozji. Huwa semma wkoll it-trasferiment tan-negozji minn ġenerazzjoni għall-oħra. U għal dawk li huma l-SMEs din fil-fatt hija kwistjoni importanti ħafna problema importanti. Kif ukoll jixtieqna jħansu lejn kif nistgħu nagħtu opportunità oħra lill-kumpaniji li jfallu. ħafna drabi il-problema hija marbuta ma' oħrajn u mhix sempliċiment il-dejn tagħhom stess ta' dawn il-kumpaniji ma ta' oħrajn ukoll. Il-volum għal flus eh, ta' kozma l-SMEs eh, huwa żgħir m'hemmx ħafna flejjes disponibbli u għalkemm il-programm Kozme għandu approċċ wiesa ħafna il-budget huwa fil-fatt iżar milju għall-Ewropa 2020 anke huwa ikbar. Għalhekk forsi l-aħjar huwa li naħsbu dwar kif l-istrumenti finanzjarji li aħna għandna fl-Ewropa jistgħu jiġu adattati naqra aħjar u jintrabtu bejniethom b'mod aħjar sabiex wieħed jagħti kontribuzzjoni l ieħor ikollhom impatt aħjar b'dan il-mod. Għalhekk huwa importanti wkoll li fil-kompetitività eh, bażi tal-innovazzjoni Dawn affarijiet jistgħu jinkludu wkoll kooperazzjoni mtejba bejn programmi differenti, pereżempju programm Cosme u l-Orizzont 2020. Huwa ċar li l kundizzjonijiet qafas għall imprendituri jistgħu intejbuhom jistaw jitejbu minn min jagħmel il-politika. Mod partikolari dan huwa importanti għal imprenditori ġodda u rridu nagħtu bażi soda. U rridu nagħtu din il-bażi soda lil dawn l-imprenditori fis sitwazzjoni kollha li jinsabu fihom u fiċ-ċikli ta' ħajja differenti tal-ħolqien ta' negozju. Din hija ħaġa li forsi tista' tiġi enfasizzata naqriżiet f'dan ir-rapport. Iżda hu għal darba oħra wkoll jixtieq jirringrazzja lis Sinjura McClark għal din il-ħidma eċċellenti. Grazzi. Thank you. Thank you very much for uh, thank you very much for your response. Um, I see Mr. Baldessari is here, but I'm Iva, grazzi ħafna ta' dawn ir-reazzjonijiet imma ħanat il-kelma lis sir Kreutzmann l-ewwel. Iva, grazzi ħafna. Bħala rapporter għal Kozme jena nista' ngħidilkom li ħajkun hemm kollox. Tistgħu tħarsu lejn ir-rapport tiegħi huwa disponibbli anke bl-Ingliż. U ċemplu l-uffiċċju l-assistenti tiegħi għax tistaw taraw. aħna għanna dawn il-punti kollha fir-rapport, hemm tini opportunità, daw punti kollha li semmew flok 2.5 biljun aħna xtaqna 5 biljun u dan u koll u għafir rapport Jina waqt li kontet nitkellem mal-konservativu mal-ħodor, kena ċertu diskussjoni u edna, il-faħna iva, nafu rridu il-programm Orizzont 2020 ma nxtaqnix nibdew xi gwerra, aħna nitkellmu dwar eh, minn 0.2 sa 0.5 fil-mija, nitkellmu fuq 5 biljun euro għanna inżidu il-limitu massimu ta' 150.000 eh, euro kolla xaħna skoprejna li għat-trasferimenti għal ġenerazzjon li mis il-150.000 euro mumiex bizzejiet għalek kena emenda biex inneħħuha. U l-rapport tal-kollega Signora McClarkin jgħatajje u tajjeb mem lebda kontradizzjoni. Aħna u koll ħajna in-turizmu Iżda bażikament xorta waħda huwa Iżda qed nitkellmu dwar is-servizzi diġitali u jekk tixtiequ tefasizzaw is-servizzi diġitali, Għawek jista' jkun hemm forsi kontradizzjoni żgħira, aħna ma nixtiequx nagħmlu affarijiet settorjali, dan huwa importanti u nixtiequ nappoġġaw dan il-punt, aħna nafu li l-servizzi ehm, diġitali huwa importanti ħafna, iżda ma nixtiequx ndaħlu loqsma differenti, setturi differenti, imżon li nkunu konsistenti, ma nix naqgħod nitkellmu fuq xi qasam partikolari b'mod individwali dwar l-inkoraġġiment ta' trasferiment bej l ġenerazzjonijiet IVA naqbel, tini opportunità IVA, e, it naħija tal-birokrazija IVA. Il-venture capital, e, da fuq dan l li qed niskopru hija li mhuwiex suġġett daqshekk importanti fil-Ġermanja skemm huwa fir-Renju Unit, għax fir-Renju Unit nafu li huwa suġġett importanti għalhekk hemm 55% hemmhekk għaliex jiġi trattat mod differenti fl-istati membri differenti. Għalhekk huwa importanti aħna nistgħu nużaw il-venture capital bħala punt eh, ta' pressjoni, ndaħlu aktar riżorsi. Eh, mill-individwi privati involuti mal-venture capital u huma kultant ikunu naqriżiet kawti mill-istituzzjoni tal-istat. li nirrevedu l-indikaturi fl-istati membri, il-kompetittività. Aħna nilqaw dawn il-punti kollha, nilqaw il-punti kollha li hemm fir-rapport tas-Sinjura McLarkin, mhux se jkun hemm kontradizzjonijiet ma' dak li għamilt jiena għax xejn. Għalhekk jiena naħseb li nistgħu naddulkom ir-rapport kumbat tistaw taraw li neqdin naqraw mill-istess eh, paġna. Eh, grazzi ħafna da kollox minn ħatijaj. Good, well it's a pleasure to have the rapporteur in the committee be, to be so receptive. Et neħu gos li rapporteur fil kumitat tant eh, jilqa dawn il-punti ġbi nringrazzjak il nilqak. Issa, Sur Bonasari, tista' twieġeb fissem l-IPP? Iva, grazzi, Sur President. Jina napprezza il-rapport tal-kollega McClarkin. Partikolarment eh, fid-dawl tal-fat li l-izvilupp huwa wieħed mill il illum il-ġurnata fis-sitwazzjoni ekonomika Ewropea u l-SMEs huma strument indispensabbli sabiex inkunu nistgħu nieħu dan ir-riżultat. U jina naqbel ukoll mal enfazi impoġġija kemm il-darba mir rapporter fuq il-bżonn mhux biss li nifinanzjaw l intraprizi biex ngħinuhom f'dan il-proċess ta' internalizzazzjoni li norbtu mal ehm, teknoloġiji l-ġodda, teknoloġiji digitali u l-opportunitajiet l-oħra, kif ukoll li niżviluppaw is-suq intern permezz eh, ta' għodu eh, differenti bħal e-commerce. Iżda koll il-bżonn li ehm, nisħu fuq il-fatt li hemm bżonn li ikonna inqas eh, burokrazija, inqas leġiżlazzjonijiet sabiex inkunu nistgħu naraw li konna żvilupp u tkabbir ta' intraprizi. Iżda xorta waħda hemm xi emendi li eh, twaslu l dan f'dan it-tekst eh, mill-rapporter li jew ma tantx ikkonvenxuna jew inkella li mhumiex spjegati sew. L-ewwel net, fl-emenda tnej Fi għawek edin neskludu il-mikro intraprizi ġbir dawk li mandom aktar minn 10 impiegati kif ukoll l-intraprizi eh, soċjali u dawk artiġjanali. Issa jiena għal dak li, partikolarment għal dak li għandu xaqsam l-artiġanat, din huwa wieħed mill-elementi essenzjali tal-SMEs. Għaliex dawn ċertu realtajiet tal-kontinent tagħna jirrappreżentaw is-sinsla ta' sistema ekonomika. Ma nistgħux nimmaġinaw li l-Ewropa kollha hija rappreżentata biss mill-intrapriżi l-kbar, hemm ċertu realtajiet fejn id-daqs anke jekk sajra tal-intrapriża huwa verament fundamentali għal dak it-territorju. Umbagħad il-qudiem kif huwa tajjeb iva nistgħu nagħtu aktar inċentivi għal ħolqien ta' ċertu distretti jew konsorzjum jew xi forma ta' rabta bejn dawn l-SMEs iż-żgħar ħafna biex ikunu nistgħu eh, feġġu fuq il-suq globali iżda li neskluduhom kompletament minn din il-miżura jiena li hija xi ħaġa li ma stax nifhimha. Fl-istess ħin, minn ir-rapporter nixtieq nifhem x'inhu r-rwol li qegħdin inħallu għal dak li konna nsejħu fi żmien l one stop shop. Iżda li illum qed natuha xogħlijiet differenti qed nitkellem pereżempju dwar il-Network Enterprise Europe huwa tajjeb li iva nidentifikaw il-programmi kollha differenti u adegwati ta' appoġġ għall intrapriżi Iżda din il-one stop shop hija xi ħaġa ikbar minn hekk, hija xi ħaġa aktar minn hekk, xi ħaġa naqriżjed ġenerali, hija appoġġ komplessiv li jingħata tal intraprizi fi kwalunkwe stadju ta' svilupp jew ta' tkabbir jinsabu fiha u skont il-bżonn li għandhom li jkomplu jiżviluppaw. Ovvjament din mhix dan mhux prekonċezzjoni, iżda nixtieq l-ispjegazzjoni ta' l-eskużjoni ta' turizmu mill-opportunitajiet ta' finanzjar kozme. It-turizmu f'ċertu pajjiżi huwa minn 6 sa 10% tal-GDP. U jiena naħseb li jekk verament nixtiequ nejni u nixtiequ nħolqu regola li tħares l-Ewropa kollha kemm nista' nagħmel mistoqsija l-Greċi kif ħanejnuhom jekk ħanneħu turizmu. Iżda hemm serje ta' emendi li qegħdin jeskludu kompletament ir-referenzi kollha għat-turizmu, għal-ħolqien ta' rabtiet, ta' portals, ta' databases. Jina naħseb li forsi fil-rapport hemm enfasi żejjed fuq dan l-aspett. Iżda jiena ma fimx eżattament għaliex fil-parti kbira ta' l-element elementi ta' rapporter eh, dawn l-affarijiet qed jitneħħew. L-aħħar punt jiena naħseb li l-eventi traġiċi li seħew il-bira u anka fil-passat fl-Italja jagħtu xhieda li l-attenzjoni dwar il-konsegwenzi tal-katastrofi eh, li dawn għandhom fuq l-element industrijali huma xi ħaġa li jridu jiġu konsidrati. U din hija xi ħaġa li fir-rapport ta' qabel kien hemm il-maġġoranza tal-vittmi ta' dan it-terremot fil- eh, fl-Italja ġejjin mill-waqa ta' ċertu edifiċi eh, industrijali fej kien hemm eh, ċertu operaturi, ċertu ħaddiema li kienu għadhom għaddejjin bil-ħidma tagħhom. Jiena naħseb is-sigurtà eh, fil posta tax-xogħol hija parti importanti, hija priorità eh, fl-iżvilupp, fit-tkabbir ta' sistema li wieħed ikun jista' jserraħ fuq ta' dawn l-SMEs. Għalhekk, jina nixtieq ċertu kjarifiki dwar dan il-dawn il-punti. Minna l-oħra il- il-tfassil ġenerali nistaw naqblu miegħu apparti li eh, rridu ovvjament naqriżiet rizorsi għax l-lum il-ġurnata hemm bżonn li f'dan il-fond ikonna naqriżiet disponibilità. Grazzi. Uh, well, thank you very much for those important points, Mr. Baldassari. And... Grazie ħafna Eh, anka l-Onorevole Baltasari tal-issemma anka il-terremot eh, tal-Italja eh, jina nixiq nuri dispjaċir tiegħi jina kont qed meċi riċerka hemmhekk met u anka zorna il-post Bologna u u Modena. Mela, nkomplu issa l-Onorevole Rubar. ħankun fil-qosor ħafna għax ħafna affarijiet ġa int għalu nixtieq eh, ngħid illi jien ir-rapport tal-Onorevol Meklar kien joġobni ħafna u nappoġġa eh, l-approċ tal-Sur Kreuzmann aħjar ma semmux loqsma setturi differenti għax struttura tal-SMEs hija tan differenti fl-Ewropa u s-suċċessi tant huma differenti li jekk noqogħdu nikkonċentraw fuq xi settur partikolari, allura dan ħajdajjef e, settur tal-SMEs kollu. Għalhekk għandna nħallu e, u dan barra u nħallu aktar flessib flessibilità. E, turizmu f'postijiet differenti huwa differenti, per eżempju fl-Italja huwa e, kbir ħafna, ma per eżempju mbagħad e, fil-Ġermanja mill-inġinerija li aktar kbira u għalhekk ma mhux tajjeb li jkun dan l-approċċ li jkun settorjali. Dak li qal l-Onorevil Bartasari wkoll huwa tajjeb ħafna ġifieri li nitkellmu dwar dawn il-micro companies u anka dawk il-kumpaniji tal-arteġġanatu jiena żgur naqbel ma dan. Dal-waqt naddi mikrofonu l-rapporters, li żewġ rapporters, ma nafx jekk hawn xi ħadd ieħor però li qabel jixtieq jitkellem eh, f'din id-diskussjoni. Nixtieq insemmi xi punti partikolari irċivejna sottomissjoni mill-Parlament Svediż illi hija waħda eh, aspett ta' sfida għal din il-proposta, il-promozzjoni eh, tal-kummerċ, Eh, fejn qegħdin jgħidu li dan hija sfida għas sussidjarjetà Ġifiri, il-Parlament qed iħoss li din uh, il-proposta tal-Kommissjoni miex qed ikkonforma fuq kull punt ma' sussidjarjetà tal-pajjiżi differenti. Ma nafx hekk dawk foskom li xiqu jikkumentaw fuq dan. Nixtieq insemmi wkoll punt ieħor li huwa importanti dwar dan ir-rapport dwar il-kustjoni tal-li ninkoraġixxu il-banek li jiselfu lill-SMEs madwar l-Ewropa bħalissa il-problemi li għandhom il-banek biex eh, jibbilanċjaw il-, il konti tagħhom eh, qed jagħmlu diffiċli biex jagħtu eh, self lil SMEs. Il-banek qed jiċċarġaw ħafna iktar u mhumiex lest li jieħdu ir-riskju dawn ma żewġ oqsma fil-fatt illi qed ipoġġu lil SMEs taħt pressjoni kbira. Diffikultà hija li nsibu sorsi differenti ta' fondi imma il-Sinjura McLarkin qed tgħid li l-Albanek qed jingħatawa dan din l-ispinta biex jipparteċipaw f'dan it-tip ta' self allura hemm eh, dan għandu jseħħu għandu jkun hemm dan il-monitoraġġ biex inkunu nistgħu nipparigunaw anke qed jiġi minn pajjiż għal ieħor f'dan eh, f'dan il-qasam. Mela ma nafx min jitkellem eh, l-Honorable Kreutzmann u mbagħad rapporter l-Honorable Clarkin. Grazzi ħafna. Iva u veru għanna bżon nizlu il-kumpaniji zar ħafna, micro businesses, aħna għanna ħafna persuni li uh, huma self-employed. Imma għanna ninkludu turizmu bisek din tkun waħda transkonfinali biss. E ija temmek, aħna maħnix edin neskludu il-turizmu, aħna li edin nejdu huwa il-neħu l-approċ settorjali għal uh, din il-proposta. Ġifiri, l mis għat nitkelmu dwarhom fuq livell in ġenerali. U jekk mbagħad ikun hemm din il-ħtieġa kbira li ndaħlu xi affarijiet allura id-din eh, ovvjament indaħluhom ma neskluduhomx. Però rridu nkunu konsistenti dwar l-approċċ li ma jkunx wieħed settorjali l-istess fir-rigward ta' servizzi diġitali. Fil-kozmi qed nitkellmu dwar aċċess simplifikat fil-Horizon 2020 huwa dwar ir-riċerka u għalhekk Hemm applikazzjonijiet uh, u proċeduri u segwitu li huma komplikati. Imma il-Komissjoni tixti illi jżommu dawn l-applikazzjonijiet simplifikati u din hija xi ħaġa tajba għall smis Jekk ikun diffiċli biex uh, l-SMIs jipparteċipaw fil-programmi, allura ma tkunx ħaġa tajba kultant għad diffiċli, imma mbagħad meta jieħdu parti, juhdu sem, ikunu jixtiequ jerġgħu jieħdu sem u tkun faċli għalihom anke biex jissieħbu ġo programmi u jibqgħu jagħmlu u jitfaw l-applikazzjonijiet tagħhom. Jiġifieri kulħadd u eh, aħna nagħtu merħba lil kulħadd taraw illi kulħadd miexi fid-direzzjoni it-tajba. Grazzi l eh, Sinjura McClarkin għal rapport tagħha m'hemmx differenzi, m'hemmx problemi, għax il-koll għedin naqblu fuq l-istess elementi. Qabel ma ngħaddi għall-Onorevoli McClarkin għal l-Onorevoli Arias li xie jitkellem intervenzar jogħġbu. Grazie ħafna, jena xtaqt namel talba, e, jew biex nċara punt, ma nafxek film sew. E, intom tkellimtu dwar il-qasam digitali, xin kikum ma nitkellmx fuq il-qasam digitali, kikum nitkellim fuq il-suq digitali, għalix ma nistax nifhem bħala digitali ma nifmux bħala settur, imma fis-suq, fil suq digitali jista' jkun hemm kwalunkwe qasam kwalunkwe settur. Imma il-qasam digitali m'għandux ikun settura li ħritu ikun inkluż fis-suq. Grazzi. Uh, thank you very much. Mr. McCarthy. Grazie ħafna. L-Onorevole McClarkin biex tikkonkludi. Tridu tisimaw il komissjoni qabel uh, ma titkellem jistaqsi il-President. Nixtieq niskużar ruħi il komissjoni qiegħda hawnhekk. Uh, na rappresentanta mill komissjoni li tista' titkellem dwar dan il-proġett. Grazzi ħafna. Ħanati l-mikrofon is-Sur Cranero li huwa il-Kap Deputat deputat kap tal-din Grazzi ħafna, jina smajt eh, debattitu b'ħafna interess il-Kommissjoni fil-fatt eżaminat l-abbozz dan ir-rapport u għalhekk nixtieq nirringrazzjaw is-Sinjura McClarkin għar-rapporter għal eh, mod ta' kif ħarset anka lejn l-isfidi politiċi tal-programm Kozmi u anka l-importanza tal-regolament eh, l sme test u il-kompetittivita u l-eżaminazzjoni ta' din il-kompetittivita. Issa nixtieq insemmi anke xi punti li tqajmu dwar it-turiżmu, pereżempju l komissjoni ma taqbilx mal-proposta li nneħħu referenza għal settur tat-turiżmu eh, fil-kozme. Hemm raġuni differenti għal dan wieħed minnhom huwa legali. Imħabba l-bażi ġuridika li hemm fit-Trattat tal-Lisbona u din hija waħda mill-bażi, eh, eh, ġifiri imħabba eh, punti legali kanna bil-fors indaħlu l-anijiet tat-turizmu f'dan il-punt. Hemm ukoll anka minħabba il-rwol ta' settur eh, f'din il-kriżi għax dan huwa wieħed mis-setturi li dejjem qed jikber anka fi żmien ta' kriżi u joħloq anka postijiet ta' xogħol anka f'nofs din il-kriżi. Ġifieri l-Kummissjoni tħoss li huwa importanti li wieħed iżomm din ir-referenza għat-turiżmu biex infakkar l-azzjonijiet ta' turiżmu huma finalizzati palissa taħt il-qafas tal-innovazzjoni u l-kompetittività programm marbut ma' da, issa fil rigward tan network Enterprise Europe, il komissjoni tifhem l-elementi li ġew introdotti ħaj qegħdin hemmhekk biex iċċaraw ir-rwol tan network li aħna dawn il-qawhom dawn l-elementi, però l-effett huwa ikun bil-elementi proposti li r-wol ta' dan il-netwerk ka' jkun limitat anka jekk wieħed qabel ma dak li qed isir palissa anka l-Onorevoli Baltazar jisema dawn l-aspetti. Il-Kummissjoni tħoss illi il-netwerk għandu jibqa' fuq livell Ewropew bħala one stop shop, aħna ma ħanix qegħdin ngħidu li ħaniħdu post dak li qed iseħħ fuq livell ta' stat membru ma fuq livell ta' l-Unjoni Ewropea għandu jibqa' dan il-one stop shop u e, mhux jippreżenta biss orjentazzjoni għal dak li hemm disponibbli għall entrapriżi Ewropej. Aħna e, jekk ikun hemm bżonn anka e, lesti li niformulaw ħaħjar e, u anka niċċaraw x'inhuwa r-rwol ta' dan in-netwerk. Punt ieħor huwa s-sistema ta' monitoraġġ biex nassikuraw li l-banek qed jużaw il-fondi u l-garanzija taħt il-finanzjarji eh, biex jużawhom kif suppost. Aħna eh, fil-fatt tiġa għanna din eh, dan il-monitoraċ u għanna komplu b'din is-sistema ta' monitoraċ imma il-rekwiziti għan iżluhom Anka fil-regolament finanzjaru revizjonat li palissa ġi diskus bej l-istituzzjonijiet. Dwar l-emenda 24 fuq il-rapport ta' monitoraċ ċanwari l-Onorevoli Clarkin għalet li dan il-rapport għandu jinkludi u koll elementi ta' l-impatt ġifiri nimmonitoraw l-impatti Però din it-tip ta' data normalment mhijiex disponibbli eh, meta jkun hemm programm li għadu jibda għalhekk il-Kummissjoni qed tgħid li għandu jkun hemm din it-tip ta' informazzjoni fil-rapport ta' evalwazzjoni u mhux dak ta' monitoraġġ li jsir kull sena għax hemmhekk normalment aħna jkollna biss ċertu informazzjoni partikolari. Xi kummenti oħra? Nixtieq insemmi wkoll l-iffukar fuq l-immigranti u anka gruppi ta' intraprendituri aktar dajfa dawn qegħdin inklużi fil-proposta attwali anka dwar it-trasferiment tan negozji fuq ir-rabta li hemm bejn l-istrumenti finanzjarji ma' xulxin biex kun hemm impatt aħjar nixtieq nisaq illi pereżempju Cosme u Horizon għandhom pjattaforma komuni għall-istrumenti finanzjari. Is-sinerġiji hemmhekk eh, din infittxuhom b'mod sħiħa. L-aħħar eh, kumment fuq il-fatt illi il-mikro entraprizi u kumpaniji persuna waħda huma inklużi fil-programm aħna qed nkopru kollox nifokaw l-aktar fuq l-SMEs illi fihom jinkludu dawn it-tip ta' intraprizi persuna waħda jew ikunu żar ħafna. U koll aħna u koll mbagħad għandna xi emendi oħra li nistgħu niddiskutuhom anke fuq livell bilaterali. Ma semmejċ dwar l-sfida tas sussidjarjetà li hemm il-Parlament eh, Zvedis. Taqblu ma dan intom Iva? Aħna isna l-opinjoni tal-Parlament Zvediż eh, anka preparajna risposta għalihom u il-kumment huwa ġenerali hum qegħdin jgħidu li aħna m'għandniex nidduplikaw ix-xogħol jkun qed isir fuq livell nazzjonali u nirrispettaw is-sussidjarità aħna naqblu ma' din il-linja u anka biex ikun hemm l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs. Aħna qegħdin nagħmlu interventi fil-kozme permezz ta' mapping ta' dak li jeżisti tiġġa fuq livell ta' stat membru u dak li ħan proponu taħt il-kozme u nimplementaw ħajkun qed iqis dan il-mapping. L-idea hija illi nevitaw xogħol duplikat jew inkella li aħna nieħdu Post azzjonijiet tal-istati membri. Aħna rridu nkun għadin nikkumplementaw dak li tisir fuq livell ta' stat membru. Grazzi ħafna. L-onorevole sori ma nafx hekk xaqx jitkellem. Iva, President, naħseb illi fi rigward din li nisqħu fuq il-turizmu, il-kussjoni hija waħda metodologika mhux fuq il-kontenut. il komissjoni li għandha din kompetenza ġdida użat dan l-istrument biex iddaħħal serje ta' argumenti, anka ta' strumenti biex jiżviluppaw it-turizmu. Nistaw, forse ma naqblux ma' ċirkostanzi li dan ir-rapport huwa forsi l-aħjar post fej wieħed iddaħħal din is-serje ta' inċentivi u ta' miżuri u ta' mekkanizmi illi jistaw uh, jgħinu aktar li dan is-settur importanti u inħallu li referu għal l-intraprizi eh, ġenerali minar ma noqodu eh, nisħu f'dan ir-rapport fuq it-turizmu imma xorta waħda tibqa' jibqa' l fat il-ħtieġa illi il-Kummissjoni titrasferixxi is-setat li hemm eh, b'mod fir-regolament anka fil-kompetenzi illi hemm u dan marbuta mat-turizmu. l onorevole McLarkin l-Honorable eh, Getart. ħafna qabel jiena eh, tkellimt fisem l-Onorevoli Raypart. Eh, issa ħan nitkellem fismi l-Onorevoli Gabart, jiena naqbel. ħafna ma dak li qalanka l-Onorevoli Raypo jider illi l-affarijiet eh, mhumiex daqshekk eh, sikuri, kompletament sikuri. Huwa veru li t-turiżmu huwa settur importanti ħafna fil-fatt naqbel ma' dak li qalet il-Kummissjoni dwar dan u dan is-settur huwa settur importanti fl-Ewropa kollha. Il-Trattat tal-Lisbona tagħti il-kompetenza tat-turiżmu lil anka lill Kummissjoni imma programm ġenerali illi appoġġja l-SMEs eh, ma jfissirx li bil-fors aħna rridu nsemmu it-turizmu għax dan qiegħed imniżżel b'mod partikolari fit-Trattat ta' Lisbona. Ovvjament li it-turizmu rridu inqisuh, imma ma jfissirx li wieħed irid isemmiħ mm, ek b'mod partikolari għax hemm setturi oħra li huma importanti għal pajjiżi oħra jista' jkun li turizmu importanti għall Italja u għal Spanja ma mbagħad hemm setturi oħra li huma importanti għal pajjiżi oħra. Fil-fatt il-proposta hija eh, proposta dwar il-kompetittività tan-negozji Eh, li huma eh, SMEs u imkien ma hemm imniżel li l-proposta hija għandha x'taqsam mal eh, l-SMEs marbuta ma' turizmu għalhekk jiena ma naqbix li għandna nsemmu xi settur partikolari. Jekk iridu nipromuovu turizmu jiena naqbel li dan għandu jsir, allura għandna niżluha fit-titolu tal-proposta u Nejdu li ħanamlu dan il-program, nizvilupaw program ta' turizmu jew ħajkonna kollox fuq livell ugwali jew inkella noħolqu għat tapposta xi ħaġa li hija speċifika. Naħseb li hemm ħafna li qed jaqblu miegħek Onorevoli Gepard. Mela l-Onorevoli McLarkin, eh, McClarkin eh, Wimtek, imma kien hemm ovvjament min rid jintervjeni jiena kontenta illi issa għam da dibattitu li uh, kullħat tal-kontribuzzjonijiet tiegħu. Nixtieq nikkummenta fuq dak li qal l-Onorevoli Baltazari. Il-rapport jekk kien ħajkopri dawn imma dwar l-emenda numru 2. Il-kumpaniji żar ħafna tiġew manklużi jiena provajt inneħi referenza partikolari għall-artiġanat jew għal xi settur partikolari. Imma ovvjament illi n-negozji żgħar ħafna huma inklużi u ħajjibqgħu inklużi. Issa dwar il-one stop shop illi għandha x'aqsam ukoll ma l-Enterprise Europe Network netwerk dan jeżisti jiena kull ma qed nitħasseb huwa dwar id-duplikazzjoni ma dak illi qed isir fl-istat membri. Huwa tajjeb li wieħed jgħid li għandna dan il-one-stop shop fuq livell Ewropew, imma rridu naraw li ma jkunx hemm ħela ta' riżorsi għax l-affarijiet qed jiġu iddublikati minħabba li anka hemm ħafna mill-budget li qed imur għal dan il-għan u għalhekk irridu naraw illi l-affarijiet qegħdin jaħdmu tajjeb qed ikunu effettivi. Dwar it-turizmu u l-kumpaniji micro dawn kollha ħajġu inklużi. Jiena kull ma qed nagħmel wara qed limita ir-referenza għat-turizmu wara dak li qalet il-Kommissjoni qisu li qegħdin jippruvaw jaraw fejn ħajdaħlu it-turiżmu f'xi post wieħed partikolari għax qegħdin jgħidu li qishom daħlu għaddejjem f'din eh, il-parti. Forsi it-turiżmu jidħol f'xi qasam ieħor jiġi enfasitizzat f'qasam ieħor. Pero huwa importanti, it-turizmu fil-fatt huwa diġà eh, huwa settur li qed jikber għalhekk huwa importanti li nifukkaw fuq setturi oħra hemm bżonn illi nsemmuha imma mhux li nenfasizzaw fuq ħafna. Ejna kontent li uh, l-Honorable Christman jgħataw u anka għanna l-istess tip taħsibijiet ta' kif nistaw nużaw dan il-programm Kozme u jiena intrigat ħafna e, intrigata ħafna bit-talba tiegħek biex jiżdied il-budget tal-5 biljun euro jekk ikonna din it-tip ta' zeda, ejna raw illi dan dawn il-flus ma assorbiti mill-amministrazzjoni irrit jibqa dej dawn il-fondi irridu jibqa għaddejjien għall smes mux għall-amministrazzjoni għax għandhom bżon dan it-tip ta' flus biex ikunu jistaw jiksbu tkabbir li għandhom bżon. Jiena nixin nirringrazzjakom anka nix ringrazzja eh, li eh, li semmejtu anka terremot eh, li sar fl-Italja nista anka forsi niksbu e firmar firem għal dan il Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Kummissjoni għall kummenti tagħha mela t timetable hija is 7 ta' Ġunju il-ġimgħa d-dieħla biex wieħed e, jgħaddi l-emendi u ħanivutaw fuq dan ir-rapport imbagħad fl-10 ta' Lulju. Illum għandi ġurnata biżla ħafna għandi tliet rapporti llum. Grazzi tal-enerġija tiegħek u anka kontent ħafna bl-interess li għajmet din l-opinjoni anka huwa tajjeb li jkollna dawn l-idejat differenti biex għom fir-rapport. Nixtieq ngħid dwar il-servizzi diġitali jiena ma kontx qed insemmih bħala settur forsi xi ħaġa li l-fett fit traduzzjoni kull ma kont qed ngħid huwa Eh, servizzi addizzjonali bħal portals jew online eh, facilities. Mhux ma staqx insemmi settur wieħed partikolari. um, Hawnhekk għandi l-kollega Barbara Weiler li edha hawnhekk li ħatuħad li posti għax ma nistax inkun hawnhekk għalhekk eh, jiena nafda fiha issa ħanaddu għal l-opinjoni tal-Kumitat tal-Budget. Christian Buzoj huwa rapporter tagħna, Sur Baldassar huwa eh, Shadow għal qafas multi finanzjarju multi annwali u xek. U Sinjura Gebhardt qed tiħu post sur Korea de Campos. Tamel kollox dal-għodu. Sinjura Rule hija affidabbli, sur Kozuġnik mux qiegħed hawn u għalek ma nafx minn ħajkopri dan il-punt tal-grupp tijaj. Iżda xorta wahda nasab li għanna tim għawi għawnek u niżgura li kulħadd qiegħed hawn issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Weiler biex tmexxi d-dibattitu u nerġa' niġi hawn fi żmien nofsija. Barbara jekk jogħġbok. So, Mr. Buzoj. Sur Buzoj. Grazzi, Sinjura Weiler. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Kummissjoni għall-proposti fuq il-qafas finanzjarju multianwali ġdid. Issa madwar il-mejda għanna eh, titjib għall mff kurrenti u dan ħewassal għal kontribut biex nilħu l-għanijiet tal iżvilupp għall-2020. Rridu nisqu fuq l-istrateġija tal-2020 waslu l finanzja li hija essenzjali u kruċjali li l-impenji fuq medda twila ta' żmien finanzjari jkunu konsistenti mal-anijiet tal-politika. Din il-ħaġa tajba issa l-ħaġa ħażina hija li dan mhux biżejjed. Nixtieq infakkar il-konklużjonijiet tal-Kumitat Sure fil-Parlament Ewropew li anki bżida ta' 5% fil-livell ta' riċerki meta mqabli ma' livelli tal-2013, l-Unjoni Ewropea xorta waħda ma tkunx tista' tilħaq l-anijiet kollha tagħha. Jiena nemmen għalhekk li għandna bżonn budget aktar ambizzjuż iżda anke aktar effiċjenza fl-allokazzjoni tal-budget jekk aħna tassew serji dwar l-anijiet tal-Istrateġija 2020 u anki dwar politiki favur it-kabbir. Il-kuntest ekonomiku ovvjament ma tantx jgħin negozjati fuq l-MFF li jmiss ġejjin f'mument fejn l-istati membri għaddejjin minn perjodu ta' konsolidazzjoni budgetarja. Dan għandna nżommuh f'moħħna għalhekk inkunu raġonevoli fit-talbit tagħna. In-negozjati ovvjament ser ikunu ħorox kif inhu mistenni. Issa nixtieq nirreferi fuq l-elementi tal-proposta li huma ta' interess dirett tal-Kumitat tagħna, l Aħna fil-proċess tal-implementazzjoni tal-qatt tas-suq waħdini aħna konna ħerqana li dan jiġi implementat il-koll u dan ħajġi segwit probabilment mit-tieni għat dwar is-suq waħdini. Importanti li l-MFF jiprovdi r-rizorsi meħtieġa biex inkunu nistgħu nżommu ma' dawn l-impenni. Barra minn hekk qegħdin niddiskutu programmi multianwali ġodda li jkunu vitali għas-suq internu l-konsumaturi, pal pereżempju l-programm Cosme li tkellimna fuq qabel, il-programm tal-konsumaturi, programm ta' dwana, ecc. Nemmen li għandna bżonn konsistenza fuq ix-xogħol tagħna fuq dan u anke fuq il-qafas multianwali finanzjarju. Rridu nżommu f'moħħna l-importanza tal-SMEs l-ekonomija tagħna Mhux se noqgħod insemmi l-argumenti kollha li semmew fid-dibattitu ta' qabel għaliex l-SMEs huma essenzjali għal tkabbir ekonomiku u fl-aħħar mill-aħħar għall-impjiegi. Għalija u l-grupp tiegħi rridu nappoġġaw l-SMEs billi jkollhom aktar aċċess għal finanzi u billi jkun hemm azzjonijiet oħra li jsaħħu l-kompetittività tagħhom mas-suq waħdini, eċċetra, u anke mas-suq globali għaliex dan huwa tassew essenzjali. Għalhekk irridu nappoġġaw bisħiħ il-programm Kozme iżda naħseb bħal kollegi l-oħra li l-allokazzjoni għall-2014 sal-2020 mhix qed iżomma dak li huwa tassew meħtieġ biex nagħmlu differenza. L-istess japplika l-programm tal-konsumatur li huwa tassew importanti għal perspettiva tal-protezzjoni tal-konsumatur. Jekk aħna rridu nagħtu saħħa ġdida lill konsumatur għall-allokazzjoni ta' fondi u nissalvagwardjaw il-drittijiet tagħhom ikollhom strumenti ta' rimedju, irridu nkunu ambizzjużi f'dan il-programm. Għalhekk jiena proponejt li jkun hemm żieda fil-linja budgetarja bħalma għal il-kollega biex ikonna aktar allokazzjonijiet fil-programm tal-konsumatur. L-aħħar iżda mhux l-inqas naħseb li l-infrastruttura huma indispensabbli għal suq waħdin li jaħdem tajjeb fil-qasam tal-enerġija, trasport u l-ekonomija diġitali. Għalhekk nsejjaħ biex nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni fuq il-faċilità ta' Connecting Europe. Madanakollu rridu nikkonsidraw mekkaniżmi ta' fondi ġodda għaliex il-fondi provduti minn din il-mekanizmu minn dan il-mekanizmu ma jfissru kważi xejn mal-ħtiġijiet attwali. L-allokazzjoni hija ta' madwar 9.1 biljun euro l-enerġija, mentri hemm stimi li juru li hemm ħtieġa ta' madwar 200 biljun li jridu jiġu investiti sal-2020. Il-Project Bonds tal-Unjoni Ewropea jistgħu jkunu għodda utli tajjeb li hemm ftehim bejn l-Istati membri fuq dan iżda rridu morru aktar li lin minn dan. Għandna bżonn ammanti fil-biljuni u mhux fil-miljuni. Ovvjament hemm affarijiet li ma stajtx inkopri fl-obbozz ta' opinjoni tiegħi, il-fondi għar riċerka l-innovazzjoni, biex ikonna suq wahdin innovattiv li jaħdem, iżda xorta wahda t-nistenna li jitres u emmendi mill-kollegi, ressaqt emendi jena stess u jena lest li nilqa xi proposti mill-kollegi, mill-shadows u membri oħrajn tal-kumitat tagħna. Grazzi. Ja, vielen Dank, Herr Busoy. Jetzt kommen wir zu den... Grazie, onorevoli Busoy. Issa għaddu għaxħadu rapporters Fisem il-PPE, l-ewwel l-Onorevoli Arias. Grazzi ħafna, Sur President, ta' itkellem fissem il-PPE, Sur Baltasari kelli joħroġ, aħna sempliciment naħsbu li il-tekst eh, huwa tajjeb nistgħu naqblu miegħu, u aħna naħsbu li li ħaġa importanti hija li nibbazaw ruħna fuq it-kabir fil-ħames snin li ġejjin. U aħna nħossu li l-ammont huwa tajjeb u adegwat, ha mhux bizzejet, qatt ma biżejjed imma adegwat. Aħna nappoġġaw eh, ir-rapport ta' Cosmo nixtiequ ngħidu sempliċement li aħna naqblu eh, f'da kollu u fil-proposti kollha, grazzi. Danke für die Sozialisten. Grazzi. Ħafna. Issa l-Onorevoli Gebhardt fisem l-SND. Jiena nirrappreżenta Antonio Carrea de Campos li bħalissa qiegħed fil-Kumitat ITRE u qed eh, jitkellem fuq ir-rapport fuq l-istrument Connecting Europe. U għalhekk ma setax ikun preżenti hawnhekk fil-laqgħa tal-Kumitat Imko. L-ewwel qabel kollox, grazzi lir-rapporter għal proposti tajbin li ressaq. F'linji ġenerali naħseb li huwa importanti li l-ispejjeż tal-Unjoni Ewropea ikunu effikaċi u Barra minn hekk li jkollhom livell Ewropew li jidher u jkun jistgħu jintużaw fejn ikun hemm valur miżju ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Dan japplika speċjalment għal ħarsin tal-konsumaturi u għas-suq intern. Għaliex fuq dan ir-rigward aħna rridu ngħidu li l-effiċenza għandha rwol importanti x'taqdi. Minħabba l-importanza ta' dawn is-setturi u l-ispeċifiċitajiet ta' setturi li intrabtu ma' xulxin, l-Onorevoli Korea de Campos jaqbel mal-rapporter Buzoj meta jitkellem dwar il-programmi għall konsumaturi kif ukoll il-kompetittività ġdida, il-programmi tal-kompetittività tal-SMEs. Fuq dan l-aħħar punt li semmejt nixtieq nisħaq aktar fuq id-diffikultajiet li taħabtu wiċċhom magħhom l-SMEs. Dawn huma diffikultajiet li huma marbuta ma' diffikultà li jkollhom aċċess għal fondi, għal kreditu. U mhux fuq il-possibilità li jkollhom attivitajiet ta' imprenditorija. Il-problema hija credit crunch. Għalhekk dan japplika b'mod partikolari f'dawk il-pajjiżi li jekk jiffaċċaw l-aktar diffikultajiet fuq il-settur finanzjarju. Fuq dan ir-rigward, l-Unjoni Ewropea tista' jkollha impenn aktar attiv, rwol aktar attiv biex bekk tkun tista' tagħmel tajjeb għas sitwazzjoni diffiċli ta' ħabtu wiċċhom magħhom uħud mill-pajjiżi Ewropej. Madanakollu huwa ħasra li l-appropriazzjonijiet budgetari previsti huma daqshekk limitati 340 miljun euro fis-sena. Dan ovvjament mhux qed jgħin biex dan il-programm tassew ikun ta' suċċess. Fl-istess ħin irridu narfu il-proposta tal-Kummissjoni ġifiri li jkun hemm semplifikazzjoni tal-proċedura u anke li jkun hemm semplifikazzjoni għall-aċċess tal-SMEs fl-istrumenti finanzjarji kif ukoll għall programmi Naħseb li dan huwa punt pożittiv. Ix-Shadow Rapporter huwa perswas li l-kollaborazzjoni mal-Onorevoli Buzoj ser tkun waħda sfiqa bħal dejjem u ser tippermetti biex bekk namlu nresqu lill-Kummissjoni tħassib tal-Kumitat tagħna. Issa l-Onorevoli Rule. Malar malar naqbel mal-Onorevoli Gebhardt jina nappoġġa bisħiħ l-rapporter l-Onorevoli Buzoj. Sem tagħna bħala Kumitat huwa sejm żgħir, iżda xorta waħda ħan nippruvaw niddefendu l-interessi tagħna fir-rigward il-kumitati l-oħra, grazzi. Li sijar, u xaħat li jirrappreżenta dan il-grupp, ħadd tajjeb wis, mela nipaw għaddejn, Gwe, NGL, ħadd tajjeb wis, mela il-rapport jider li qed jiġi mill mil-maġġoranza, s-sendiċa ieħor, le? il-Kummissjoni rappresentanza ta' mhux dawn u għalhekk qabel ma ngħaddi l mikrofonu lill-Onorevoli Buzoj biex jagħti diskors ta' għalu nixtieq inqajjem punt partikolari. Jider li matul id-diskussjonijiet eh, ġejt marfa dwar il-fatt li daqs tal-allokazzjoni finanzjarja hija waħda żgħira limitata. Għalhekk kif nistgħu nagħmlu biex inkunu nistgħu ntejbu l-likwidità tal-fondi, pereżempju direttiva fuq it-tranzazzjonijiet fuq il-pagamenti. Kif nistgħu nagħmlu mod sabiex l-SMEs ikollhom aċċess ta' malajr għall pagamenti tagħhom. Is-sena li għaddiet konna tkellimna dwar dan fuq l-Small Business Act ukoll l tal-negozju żgħar U jina nix nkun naf x'punt il-qoddima minna fir-rigward l appropriazzjonijiet finanzjarji għal kull stat membru individwali. Forsi l-Kummissjoni tista' tina risposta, forsi mhux issa iżda iktar tard minn fuq it-telefon biex nkunu nistgħu nifmu f'liema punt qegħdin bil twetti ta' dawn id-dispożizzjonijiet. Issa l-Onorevoli Buzoj. No ja, dan nim wir fuq de äh, Abschlussrede von Herrn Danke. Le? Mela nisimgħu qabel lill-Onorevoli Arias. il l-grupp ora kom. Ija, issa fisem il-grupp. Nixtieq nitkellem bħala membru koordinatur tal-grupp ta' ħidma tal-kummerċ elettroniku. Jiena eh, sempliċement nixtieq ngħid li fil-punt ħamsa qegħdin nitkellmu dwar is-suq waħdini tal-enerġija u s-suq waħdini tal-diġitali li naħseb li huma importanti ħafna u eh, xiftit mill-problemi enormi li għanna huma propju il-problema tal-qat u dawn huma żewġ eh, setturi li għalissa għad nridu jiġu sviluppati u aktar sfruttati, partikolarment il-settur jew eh, il-qasam digitali. Jena nħoss li dan huwa post fejn għaw opportunità importanti biex nħol u impjiegi. Palma nafu l-SMEs huma il-ġeneraturi mhux biss ta' tkabbir imma anka tal-impjiegi u għalhekk nina naħseb li importanti ħafna li jidru f'dan il-punt numru 5 u għalhekk nista' e, nifraħ bil-fatt li qed jissemma il-suq digitali. Grazzi. Tanka Thank you very much. I would like to thank... Tajab ħafna, grazzi, grazzi għal-kollegi kolla li taw klim ta' tifħir dwar il-proposti tijaj. Nishtiq nirringrazzja l-Onorevoli Arias, naqbel li l-budget eh, u adattat imma mhux biżżejjed u palmet ħan ipprovaw nissiltu sabiex ikonna aktar flejjes eh, għall-appropriazzjonijiet finanzjarji fuq dan biex jagħmlu differenza fis-suq waħdini u anki l-protezzjoni tal-konsumatur. Nafu li hemm diffikultajiet finanzjarji f'ċertu stati membri u l-klima politika in ġenerali fl-Ewropa ma tantx hija lesta li żżid il-budget Ewropew għalhekk ħanaraw x'ser jiġri fl-aħħar mill-aħħar iżda ħnippruvaw nitolbu għal aktar fondi. Jiena nemmen li s-suq waħdini fl-enerġija u fis-suq diġitali huwa kruċjali għal futur tagħna. Barra minn hekk nixtieq nirringrazzja lis sinjura Gebhardt naqbel li l-Unjoni Ewropea għandha tkun aktar effettiva u effiċjenti fil-nefqa tagħha Naf li waħda mill-problemi ewlenin hija l-aċċess għal fondi, d-diffikultajiet biex l-SMEs jiksbu self mill-banek u għalhekk importanti li ngħidu li l-programm Kosme mhux biżejjed tal smes irridu nsibu aktar soluzzjonijiet u nixtieq nirringrazzja għalhekk li sinjura Rule għall appoġġ li tat u anke għall kontribut li taw il-ħodor għall proposti tiegħi. Biex nagħti tweġiba lis sinjura Weiler, Provajna nkunu involuti kemm jista' jkun fil-traspożizzjoni tad direttiva tal-pagamenti tard malajr kemm jista' jkun u b'mod korrett m'għandix immaġni fuq l-Ewropa kollha stampa aktar eh, aktar wiesa u għalhekk nitlob lill kummissjoni biex ikollha xi kjarifika ma nafx jekk ħarġux rapport kompressiv nista' nitkellem fuq pajjiżi Rumanija fejn sfortunatament ma tantx ittieħdu passi kbar il qoddim sabiex bekk ikun hemm trasposizzjoni ta' din id-direttiva. Jiena nemmen li pajjiżi oħrajn li tassew għandhom problemi marbuta mal-pagamenti tard ma tantx għamlu progress kbir sissa. Ovvjament fadlilhom ħin sa tmiem din is-sena iżda jiena nemmen kif inti għadd, Sinjura President, li huwa tajjeb li nevitaw il-pagamenti tard jista' jkun ta' għajnuna l-SMEs biex ikollhom flus ta' kontanti u biex bekk ikollhom għajnuna kif inhu meħtieġ. Jiena nipproponi din l-iskeda li se ngħidilkom skadenza l-emendi nhar 18 ta' Ġunju fl-ofsinhar. Nipproponi li l-vot iseħħ f'dan il-kumitat nhar l-10 ta' Lulju qabel il-waqfa għas-sajf. Grazzi ħafna. Ja, vielen Dank, Herr Buzoj. Grazzi lilek, onorevoli Buzoj. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Iva, 18 ta' ġunju fl-offsenar, skadenza għall-emendi. Kifettin, qed sur, eh, sur Buzoj. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda Arias l-infrastruttura energetika trans-Ewropea. Il-dispozizjonijiet f'dan il-qasam, l-Onorevoli Kalniete edha għawnek u il-President Harber għarrafni eh, li jkunem servizz ta' traduzzjoni l-Onorevoli kollega tana. Onorevoli Sivic għal soċjalisti wasal. Min ħajtkellem fuq dan? L-Onorevoli Gephardt le għat tamelle brasa, liberali, buzoj, għal-ħodor. Rule, Gwe Mawħat, Izjar l-Onorevoli Bilan, li għadu ma wasalx, EFD, ta' jabwist. Issa nistaw nibdaw. Jek joġbok. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President. Nirringrazzjak, nishtiq nirringrazzjak ta' din l-opportunità li nitkellem bil-sin pajizi. Dija kisba f'dan il-Kumitat Imko wara kollox. Issa, qed nitkellmu dwar din l-opinjoni fuq l-infrastrutturi tal-enerġija ta' Trans-Ewropej u tħassib ta' deċiżjoni konċernata. Nixtieq nirringrazzja l-grupp politiku għal ehm, kooperazzjoni tajba li kellna u anke l-proposti li rċevejna. L-istess ħin nixtieq nirringrazzja wkoll lill konsulenti kollha u l-personal ta' segretarjat għal kontribut tax-xogħol tagħhom u eksan nistgħu nivvotaw fuq din l-opinjoni għada fil-Kumitat imkom. 317 l-emenda fuq dan fuq din l-opinjoni l-maġġoranza ta' dawn l-emendi daħlu jo provajna ndaħluhom fir-rapport. Sfortunatament ma stajniex nappoġġaw l-emendi kollha li aħna rċevejna għaliex ma mhix ta', ta kompetenza l kumitat tagħna jew inkella għaliex ikunu f'kontradizzjoni għal fema politika tiegħi u anke ta' shadow rapporters. L-istess ħin jiena nemmen li irnexxinna infaslu opinjoni bilanċata. L-opinjoni tagħna żomm l mandat imko Eh, ser it-tajjeb il-ħidma tas-suq intern u fl-istess ħin nkun nistgħu nilħqu l-anijiet tagħna li huma stabiliti fit-trattat. Irridu niżguraw il-ħarsin tal-konsumaturi fir rigward il-bidliet jew inkella fi żmien ta' kriżi Nixtieq inħabbar li l-emendi li ressaqt jien u anke flimkien ma' żidiet kollha li jien rċevejt iktar tard, aħna saħħaħna l-ħtieġa li inħarsu l-SMEs kif ukoll il-familji. Aħna nemnu li rridu niżguraw li jkun hemm prezzijiet stabbli għalihom u rridu niżguraw li l-kontijiet tal-familji tagħna u anke tal-SMEs ma jkomplux jolgħu mola smawiet. Fl-istess ħin irridu nsaħħu s-sigurtà tal-provista tal-enerġija. Dan huwa kontribut ieħor importanti għall-opinjoni tal-Kumitat IMCO li ġiet żviluppata fl-2009 fejn ukoll tajt il-kontribut tiegħi. Nixtieq nisħaq ukoll dwar il-fatt fuq il-Faċilità Connecting Europe. Din hija waħda mill-attivitajiet li sertejn biex ikun hemm promozzjoni ta' impjiegi ġodda u tkabbir ekonomiku. Dawn l-attivitajiet ser ifissru kontributi, investimenti fil-infrastruttura bażika tal-enerġija u din imbagħad ser tkompli t-tejjeb il-kompetittività globali tal-Ewropa li hija tassew importanti speċjalment f'dan iż-żmien ta' kriżi. Meta ddiskutejna fuq dan id-dokument mal-kollegi, Bosta drabi diskutejna fuq il-kwistjoni tal-kooperazzjoni fil-żoni ta' frontiera, kemm ikun faċli li jkun hemm trasposizzjoni ta' jew trasferimenti tal-infrastrutturi f'reġuni li jkunu fil-frontiera. Hemm ċertu strumenti biex nejnu nħadnu din il-kooperazzjoni transkonfinali u daħan provajna ndaħluha fl-opinjoni. Nixtieq nsemmi wkoll il-kollega Owlini tal-Kumitat Itrel sur Correa de Campos għal dan id-dokument. Ħdimna flimkien mod tajjeb u bekk nkun nistgħu niżguraw li jkun hemm ħidma aħjar tas-suq intern, niżguraw provvista tal-enerġija, effiċjenza tal-enerġija u niżguraw ukoll li jkun hemm promozzjoni ta' jun ġodda tal-enerġija. Importanti wkoll li nipromovu l-integrazzjoni reċiproka tan-networks tal-enerġija. Grazie ħafna. Vielen Dank, Frau Kalnita. Ja. Grazie ħafna, signor Kalnita. Issa naddi l-kelma li Shadows l-ewwel mill-SND Marksevich. Grazie ħafna. Aħna ninsabu viċin ħafna ta' tmin ta' din l-opinjoni. Jina tkellim fuq din il-kwistjoni kemm il-darba issa għandna qudiemna numru ta' emendi, għandna 17 l-emenda qudiemna. U rrid ngħid li dawn l-emendi bażikament jagħtuna sommarju ta' diskussjonijiet li kellna. U ma' speċi ta' taqsira ta' diskussjoni iżda jiena mhux qed nara li dawn ħajamlu xi ħsara lir-rapport. Aħna lkoll bilna madan kollu ġifri li huwa marbut mal-qasam ta' interess tagħna ġifri ħarsin tal-konsumaturi. Aħna qbilna li dan għandu jissemma u jiġi enfasizzat. Iżda din mhux il-punt ewlieni ta' din ir-riżoluzzjoni għaliex hija huwa dokument tekniku ħafna u politiku ħafna u parzjalment anka għandu din il-perspettiva finanzjarja. għalek da kollu li kellu jiġi enfasizzat ġi eh, inklusa u għek l-lum fossi soċjalisti ħan diskutu l-istat tal-votazzjonijiet u ma nuxet nipretend li ħajkunem hemm xi sorpriżi ma naħsibx li ħajkun hemm nuqqas taqbil. Iżda nixtieq nixbilkom l-attenzjoni għal fatt li jem eh, dan l-aspet finanzjarju dan mhuwiex il-kompetenza tagħna, iżda huwa dwar ir-rabta bejn il-fondi għal dan il-proġett u il-ħarsin ta' fondi ta' koeżjoni. Iżda din fil-fatt mhijiex problema tagħna, mhix problema għal kumitat tagħna. U f'din id-diskussjoni, ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea u rewna. li hemm sfida drammatika u importanti ħafna qoddimna għal dak li għal dik li hija l-enerġija. Nixtieq ngħidilkom li differenzi fil-prezzijiet tal-enerġija f'ċertu żoni jistgħu jilħu anke sa 30%. U eh, f'dawn in-networks ta' l-enerġija kieku dawn kienu aktar integrati, kieku verament ikunu nistgħu nitkellmu dwar pass importanti ħafna Eh, lejn dan is-suq waħdini u dan is-suq waħdini għandu jkun it-tweġiba għal kriżi. Għalhekk jiena ottimist u jiena mm, qed nittama l-affarijiet mur tajjeb qabel fil-votazzjonijiet u nixtieq nirringrazzja lill-rapporter Sinjura jew l-Onorevoli Kalniete għal professjonalità tagħha kif ukoll għal paċenzja li ħadet ma' ċertu shadow rapporteurs insubordinati bħali li flimkien irnexxinna inwaslu eh, dan ir-rapport għal konklużjoni tiegħu. Grazzi. Ja, vielen Dank, eh, Marek. Grazzi ħafna Mark. Issa l onorevoli Ruler għal parti tal-ħodor. Mela jina nista' nitkellem fil-qosor. Kooperazzjoni mar rapporter kienet verament eccellenti, nixtieq nirringrazzja għal rapport tajjeb. Għandi xi problemi ma' numru ta' emendi sur xmet mhux qiegħataw. Iżda jien għandi partikolari problemi partikolari bl-emendi tiegħu għaliex qishom qed jifukaw iż fuq l-espansjoni. U din mhix xi ħaġa taqa' taħdan il-kumitat. Met inti titkellem dwar l-espansjoni trid titkellem dwar l-frankar tal-enerġija, l-effiċenza tal-enerġija. Iżda dawn iż-żewġ kwistjonijiet ma jaqgħux taħt il-kompetenza ta' dan il-kumitat u għalhekk jiena naħseb li aħjar ma ngħidu xejn fuq dan. Iżda aħna iva responsabbli għal politika tal-konsumatur, is-suq intern, il jaqa' għata taħtitre. Grazzi. Ja, danke schön, Frau Rühle. Den... Grazie ħafna, Signora Rühle. Issa, l-Onorevoli Bilen. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, Rapporter. Jina nħoss li l-Onorevoli Kalnieti ħadmet ħafna fuq il-rapport fuq l-emendi, anzi fuq l-emendi. U jina naħseb li dan huwa rapport verament bilanċat tajjeb u mixi fid-direzzjoni tajba dwar sigurta forniment tal-enerġija għall-Ewropa u jina nappoġġa il-pożizzjoni tal-Onorevoli Kalnieti li l-implementazzjoni ta' dan id-dokument hija xi ħaġa ewlenija għall għanijiet tal-enerġija kif huma eh, eh, kif huma preżentati fil-trattat. U mill-perspettiva tal-kumitat tagħna rridu nenfasizzaw li dan m'għandux iwassal għal żieda drammatika fil-prezzijiet tal-enerġija għal familja medja. Jena naħseb li żviluppi fil-qasam tal-enerġija huwa importanti ħafna għas-suq waħdini, aħna semmejna dan il-punt qabel, għall iżvilupp tal-intrapriżi tagħna kif ukoll mod partikolari l-SMEs għaliex għalihom kwalunkwe żieda fil-prezzijiet jista' jwassal għal diffikultajiet ewlenin finanzjarji. Issa dwar li żjed affarijiet importanti li żjed proġetti importanti aħna għanna naslu dawk li ma jiksrux il-prinċipju tal kompetittività hemm ċertu importanza wkoll għal soluzzjoni strateġika għall ekonomija tagħna u għalhekk jiena nappoġġa il-maġġoranza ta' elementi li huma proposti partikolarment dwar l-SMEs. Il-grupp tiegħi fil-fatt definitivament ħajvota iva dawn l emendi Vielen Dank, Herr Bilan. <clears throat> Gibt es noch weitere Wortmeldungen von den Kolleginnen oder Kollegen? Dann würde ich. Grazzi ħafna u xaħat ieħor mill-kollegi. L-Onorevol Buzzu. Susan ma rajtekx. Jiena nixtieq nitkellem fisem l-Onorevoli Schmidt, nxadu aħna nixtieq nirringrazzjaw ir-rapporter għall approċċ orjentat lejn kompromess Il-grupp għalde jappoġġa l-maġġoranza tal emendi kif ukoll l-emendi ta' kompromess il-kollegi tiegħi il-Shadow Rapporter tal-Alde, eh, zida zid referenza tal-SMEs għaliex l-enerġija, l-affordabilità tal-enerġija hija eh, importanti b'mod partikolari għan negozji żgħar f'dan il-kuntest. L-SMEs huma konsumaturi wkoll u l-grupp tagħna jemmen li biex ikonna eh, tmexxija tajba u li konna kooperazzjoni fil-qasam ta' 10i, ir-rwol ta' koordinatura Ewropew u importanti u nix indajfu dan ir-rwol iżda dawn il-networks trans-Ewropew għandhom jagħtu valur miżju għaliex il-dimensjoni transkonfinali hija verament importanti għaliex ir-rwol tal-Unjoni Ewropea mhix biss li mhijiex li tieħu ir-responsabilità fuq l-infrastrutturi domestiċi iżda li tagħti eh, il-ħoloq tal-katina l-neqsin per eżempju, il-rabti, jekk Ir-rabtiet tal-gżejjer mal-mainland jista' jwassal li ħawwat eh, l-amministrazzjonijiet lokali. Ir-rapporter għamel biċċa x'għamlet biċċa xogħol tajba u aħna nkunu qegħdin eh, nifutaw mod favorevoli fuq l-opinjoni għadha. Grazzi. Ja, vielen Dank. Jetzt möchte ich <clears throat> zur Diskussion. Grazie ħafna. Mela għandna ħafna ħin. Mela nek nixtieq nitlob id-direttur ejna għal eh, kummenti, forsi inti tkun tista' tgħidilna xi ħaġa mill-perspettiva tiegħek. Partikolarment fuq il-fatt li f'ċertu stati membri weħelna. Grazzi ħafna, Signora President, aħna neħdu gost li nġu għaf l-imkox konna ċans nitkellmu, nispiegaw u maqom. ma'kom. Jina għadni kif ġejt mill-litre kelli bis ħames minuti biex niddiskuti ċertu affarijiet u ma kellom 845 emenda prezentata, ċivir biex nispiegawkom naqra xie tiġi f'kumitati oħra. Jina kelli l-pjaċir li nkunaw fa' prima ta' kena l-ewel diskussjoni għawek u surabur kien il-president u jina kelli verament l-opportunità l wieċe il-mistoqsijiet minn il-membri Għalhekk irid ngħid li l-biċċa xogħol li saret minn il rapporter il sinjura eh, Kalniet, eh, verament nixtieq nifraħilha għaliex kollox miexi tajjeb miexi fid-direzzjoni tal-għanijiet kif ukoll fid-direzzjoni tixtieq il-Kummissjoni, eh, rrid ikonna infrastruttura reali trans-Ewropea għall-enerġija għaliex dan huwa l-enabler ewlieni għal forniment aħjar ta' eh, enerġija kif ukoll sigurtà ta' din il dan il-fornament u dan ikun ibbażat fuq diversità usa ta' jun ta' enerġija li aħna ovvjament irridu niddekarbonizzaw l-ekonomija tagħna b'mod partikolari s-settur ta' enerġija U hemmhekk ovvjament l-infrastruttura li qed nitkellmu fuqha u hija verament importanti. Jiena naħseb li intom fimtu dan il-punt, intom enfasizzajtu l-importanza li naħdmu għall konsumaturi U dan huwa minnu għaliex ħafna drabi l-konsumaturi ma, ma jkunux raw il-benefiċċji tal-ftuħ tas-suq għall-enerġija. U minna l-aħħar darba wkoll kont spjegajt dan il-punt, iżda huwa importanti li zommu dan f'moħħkom li meta għek aħna qegħdin nitkellmu dwar infrastrutturi ta' transmissjoni ġbir trasport tal-elettriku jew il-gas fuq distanzi twal qed nitkellmu fuq xi ħaġa eh, li qed taffettwa bejn 2% u 10% fil-kont ta' tal-konsumatura għalhekk l-investimenti f'din il-parti tas settur tal-qasam tal-enerġija huma importanti ħafna ma vitali biex nassiguraw fl-aħħar mill-aħħar li jkun hemm prezz aħjar għal din il-komodità. Għaliex jekk inti inti ma jkollokx infrastruttura tajba biex inti twassal l-elettriku jew il-gas lil konsumatur, dan ifisser li dawn ħaj jispiċċaw ehm, ja, li bil-forsi kollum jihdu missu intern, missu, missu tal-pajis li ovvjament jista' jkun fidejn monopolju u dan jista' jeffettwa bil-kbir il-prezz li jrid jitħallas. Għalhekk jekk aħna norbtu il-pajjiżi kollha flimkien f'dan il-pipeline ta' gas li huwa flessibbli li jassal għand il-stati membri kollha u li qed joffri numru ta' ejjuna għal gas, pereżempju, hija ħaġa verament vitali għall konsumaturi u biex ikonna prezzijiet li fil-ħwaljom il-konsumaturi u għall-elettriku il- eh, ovvjament l-elettriku eh, mix-xemx huwa prodott fejn hemm id-xemx u dak li ġej mill-rieħ huwa prodott fil-pajjiżi Eh, fejem ir-riħ. Jiġifieri l-elettriku jiġi prodott f'pajjiżi li mhux neċessarjament titjużaw għalhekk inti trid tagħmel trasport tiegħu biex twasslu f'dawk il-pajjiżi fejn jintużaw. Għalhekk trid ittejjeb, verament ittejjeb is-settur tal-rinnovabbli palma tafu. Għandna mira ta' 20% sal-2020 eh, fir-rinnovabbli fil-taħlita tal-enerġija tagħna. U rridu nassiguraw li fil fatti konna din l-infrastruttura. Iġbir proposta tagħna hija verament fuq dan kollu huwa essenzjali huwa verament importanti għal kompetittività tal-ekonomija tagħna u ewlieni għal konsumaturi. Jina naħseb li intom fimtu dan il-punt mod ċar nixtieq nirringrazzjakom għall appoġġ tagħkom palma sibna e, fir-rapport tas Sinju tal-Onorevoli Kalniete u l-emendi li ġew proposti. Grazzi ħafna. Għas ħadd vantaġġ tal-opportunità li titkellem aktar. Ġifieri biex tbatti għal ħin ma kellekx flitre. Ir-rapporter tagħna mill-litre huwa għawek, Sir Coyle. Tixtieq titkellem fuq dan id-dibattitu trid tgħidilna naqra xi tiġi flitre? Obrigado, kollega President. Uh, eh, o, o debate acabou. Grazie, Signora Presidente għadu kif ġi konkluż dibattitu fil-Kumitat ITRE. F'termini ġenerali, il-proposta tagħna hija konformi mal-proposta tal-Kummissjoni. Iżda hija aktar speċifika, aktar ċara u forsi naqra trasparenti wkoll. f'termini ġenerali l-kummenti kienu pożittivi ħafna dwar l-emendi ġew preżentati. Iżda għada nixtieq nenfasizza żewġ punti l-ewwel net. Fuq il-proposta tal-Alde li jiġi irtirat kompletament l-artiklu 15 minn din il-proposta bl-argument li dawn huma kwistjonijiet finanzjarji u li il-punti kollha finanzjarji rridu jiġu maqbula u eh, inklużi fil-CEF, Connecting Europe Facility, skont eh, leġizlazzjonijiet oħra għal eh, infrastruttura, trasport u telekomunikazzjonijiet. Hemm serja oħra mbagħad ta' kummenti li saru mill-membri. li jiddefendu approċ mhux komunitarju. Kif ukoll niġu lura għall-enerġija skont li għal li taqa taħt l-istati membri. Fuq l-ewwel punt maħniex neċessarment kontra ħafna kollegi mill-PPE kif il-fatt qablu magħna. Il-Kummissjoni taqbel maħna bisħieħ, ġviri hija kontra li nirtiraw l-artiklu 15. Dan għaliex eh, sa ċertu punt dan ikun eh, diffiċi ħafna minn dak li huwa il-bażi u ċertezza legali ġdan huwa artiklu vitali. partikolarment dwar il-kriterji għal klassifikazzjonijiet u dan għandu x'jaqsam ukoll mal-annessi. Meta niġu għal proġetti ta' xiri pubbliku, proġetti ta' interess komuni, għalhekk mingħajr dan l-artiklu il-kwistjoni kollha kemm miħa tispiċċa tiddajjef. Għalhekk l-interess huwa li nkunu nafu eżattament kemm qed jiġi allokat għal dawn it-ten iż għaliex hemmhekk imbagħad tista' taċċetta l-kriterji. żdejna naħseb li s-sistema kollha kemm nistgħu naraw bil-kontra. Ir-rwol tal-Parlament Ewropew huwa li jfissaw ċertu kriterji u ma noqdux nitlu f'ħafna dettalji ma nħarsux lejn ċertu problemi. L-idea hija li nifissaw ċertu kriterji u nassiguraw li dawn il-kriterji huma kriterji li għamlu sens li huma ġustifikati iżda li jkunu fl-istess ġeneriċi u astratti kif għandha tkun il-leġiżlazzjoni mbagħad huma l-entitajiet eżekuttivi li għandhom ħarsu lejn l-implementazzjoni. Għalhekk jekk nibdew mill-ipotezi li jista' jkun perikulus jekk aħna eh, nibdew nifissaw kriterji biex nideterminaw l-finanzjar, aħna naħsbu li aħna nagħmlu l-kontra ta' dan din il-proposta kienet proposta ta' minoranza għandin kien punt ċar fil-Kumitat ITRE. Għalhekk f'termini ġenerali jiena nħoss li Iva kien hemm ħafna emendi 845 iżda kera dan jiena naħseb li dan ħajġi adottat u probabbilment fil-kumitat itra ħan ipposponu l-vot sa' lulju Iżda jiena naħseb li xorta waħda ħankunu nistgħu nżommu mal-skadenza tagħna ġifieri li n-negozjati nibdew f'Settembru, grazzi. Ja, Herr Correra, vielen Dank für den äh, kurzen Zwischenbericht aus unserem Nachbarausschuss. Ähm, das abschließen. Grazie ħafna għal dak ir-rapport intermedju minn il-Kumitat Tamana. Mela jekk mawx iżjed talbiet għal kelma, naddi l-kelma lura lill-Onorevoli Kalniete. Tixtieq tikkonkludi? Tixtieq tatina sommarju? Grazie ħafna, Signora President, grazie ħafna rappresentant tal-Kummissjoni. Grazzi u koll il-kellima ta' gruppi politiċi oħra. Jina inħoss li aħna eh, lesti tajjeb għal votazzjoni ta' għada, l-opinjoni ħat tiġi adottata. Jina napprezza dak li qalet il-Sinjura Rule kontra eh, fuq il-emendi użdit tal-Onorevoli Schmidt, iżda il-grupp PPE ħaj adotta, ħaj jappoġġo. Għal darba oħra jina nishtiq nawgura eh, skull eh, suċċess l-Onorevoli Corriera de Campos u jena nishtiq li fil-plenarja tal-Lulju aħna il koll ħan vota fuq dan il-rapport. Grazzi ħafna. Mela, aħna kru edin nivotaw fuq dan il-rapport għada fil-ħodu. Issa, fadlinna nofsija naħseb huwa biżejjed biex nieħdu pawża għal kafe. Ma nistax nibqgħu għaddejjin għaliex għandna laqa konġunta issa li ħassir mal-Kumitat tat Trasport. Aħna ippjanajna din il-laqa għal 11. U hemm xi mistiedna li ġejjin inkluż ovvjament il-membri tal-Kumitat tat Trasport għaliex ma nistax nibqgħu għaddejjin. Għalek, eħan niqfu namlu pauza, issa sal-11 neqsin 5. Hudu kafej u dak li tridu.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 ta' jaqbu.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

Madam Pedikanen. Oui. First Vice President. Oui. Premier vice President de notre Commission. Uh, so, uh, can I uh, warmly welcome members of the Mela, nati merħba li l-membri tal-Kumitat ta' Trasport tal-din uh, it-tieni parti ta' l-agenda tana, ġifiri il-laqa konġunta e, u ħan niddiskutu il- rapport fuq inizjativa e, e, propja li huwa dwar li kol is-servizz ġdid 112. Jiena kuntent li għetaw l kollega tijaj, Brown Simpson, nilqa l-Vice President u koll li għeda mijaj fuq il-podium għawnek u zoċ rapportiers l-Onorevole Saranova u l-Onorevole Koch mill Zoċ gruppi ħani niddiskutu l-emendi 151 emenda li għanna fuq din il-proposta juri l-interess li jef u l-proposta kollha u għalhekk għandna shadows mill-żewġ kumitati hawnhekk u ħanistiden dal-waqt uh, l-Onorevoli Kok biex uh, jibda id-diskussjoni mbagħad l-Onorevoli Senalova u mbagħad għandna wkoll rappreżentant mill-Imko l-Sinjura Komaj mhix qed nara hawnhekk ma nafx hekk hawnx rappreżentant tal-SND, u mbagħad mill-liberali, liberali għarrajt wasal l-Onorevoli Benjen hawnhekk għan merħba jiena, diħel issa. Ma naf il-Benjen wasal ukoll. Tista' tpoġġi hemmhekk jgħid il-President. L-Honorable Ruler ed hawnhekk mill-ħodor, l-Honorable Taylor mhux qed naraħem hawnhekk qiegħed fil-fatt. Jiena jataw fisam il-grupp tiegħi. L-Honorable Rosbach, ma nafx kix qiegħda hawnhekk mhux qedaw. L-Honorable Foster u l-Honorable Dion mhux qiegħed jataw laqas. Mela, ħajkonna dibattitu vivaċi ħafna. Naħseb illi nistaw niddiskutu l-emendi nistiden l-rapporters biex jgħidu l-pozizjoniet tagħhom jippreżentaw anzi l-rapport. Nilqa tim qawwi minn tliet servizzi tal-Kummissjoni Filip Filipxon, minn DG Enterprise. mid diġi Transport il-minanna, mid diġi Transport l-onorevol uh, il-sur Zol Manovic u anka il-sur Davija mill-DG uh, Information Society anka se jkollkom ċans titkellmu. Mela. Surko, tixtieq inti tagħti l-opinjoni tiegħek fuq dawn l-emendi illi għaw. Iva, grazzi ħafna. Malcolm, tal-li tajtni il-mikrofonu. Jiena u koll nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Saranova għaxol taħaw il kollegi l-oħra tal-emendi illi edin iżidu il-valur anka possibilta tajba għal ħafna kompromessi il-kompromessi kompatibilta hemm ħafna emendi f'dan ir-rigward minn Sinjura Senalova u anka minn għandi u dawn huma biżidiet jew inkella punti ta' kjarifika tat-tekst oriġinali dawn ma setawx fil-bidu jiġu inklużi minħabba il-limitu imma nistaw naraw li hawn din ir-rieda tajba kien hemm persuni illi eh, anzi persuni li kollom inċidenti għandhom ikollhom id-dritt tal-assistenza professjonali immedjatament u dawn huma l-emendi. L-emendi qed jitkellmu dwar bil ta' kemmija neċessarja li din eh, li kol tkun effettiva ħatmu qiegħed jirrifjuta dan il-kunċett Eh, il-fat li għanda tkun tajba bizzet biex għet jiserraħ moħu fuq ħames punti għawek illi għandhom xaqsmu mal-informazzjoni mal-kjarifika għal-poplu eh, u mbatt emanka diskussjonijiet fuq l-ambitu li ma vetturi għandhom ikollhom din li kollu kif se taħdem anka fuq livell transkonfinali kif se nitrattaw ir-reġjuni differenti fejn memx uh, network um, tal-mobile avvanzata it-tielet kustjoni hija minn ħajkun responsabbli biex uh, taħdem din is-sistema tali calls u mbagħad għandna wkoll il-kwestjoni tad-data protection u anka il-mistoqsijiet marbuta mal-ispejjeż nixtieq ngħid xi kelmtejn dwar din tista' taħdem din li koll u għandi niċċara xi punti biex bekk ċertu di jkunu jistgħu jitneħħow. Mela, il-112, il-112, hija fil-fat sistema ja eh, sistema ta' ehm, telefonati ta' emerġenza, servizz ta' emerġenza li jinkludi wkoll sistemi privati illi huma fornuti minn uh, minn dawk li joffru servizzi mela għanna il-1 pubbliku illi edha għal-emerġenzi mediċi fi rigward tal meta wieħed jaħbat bil-karozza jew ikun hemm inċidenti ta' traffiku. Jiġifieri hawnhekk mhux se tinvolvi l-ebda ġbir ta' data hija tiġi attivata eh, jew eh, konxament minn dak li jkun jew inkella b'mod awtomatiku u dan iseħħ eh, permezz ta' sensors illi ikunem fil-vetturi illi jisiru attivi, attivaw ruħom meta jkunem ħabta. Umbat għalek il-servizzi tal-emerġenza wieħed ikun ikkuntattjom ġifiri hemm issiru mbagħad konverzazzjoni u meta wieħed jitkellem is-servizzi mediċi jkunu jistgħu jinvolvu ruhom. Iġifieri, dan għandu jkun servizz li jiġi provdut mill-gvern fuq livell statali li ma jkunx hemm ħlas għalih jista' jkun hemm xi servizzi oħra privati, imma f'dan ir-rigward għandu jkun wieħed pubbliku. Il-dawka privati jisaw ikunu uh, servizzi li għandhom xjaqsmu ma' klabs tal-vetturi, per eżempju, inkella xi assikurazzjoni l-oħrajn il-volontarji ovvjament u privati u għed irtaħallas għalihom mentri dawk tal-pubbliċi eh, fuq il-numru wieħed wieħed nejn għandhom ikunu bxejn għandu jkun hemm ukoll black box u is-software għandu jgħid jekk il-wieħed wet tnejn għandix issir jew le u jekk wieħed jiddeċidi li ħajamel li koll privata jkun hemm din il-possibilità. Jiġifieri black box waħda imma mhux soluzzjoni differenti. Is-software innifsu mbagħad jagħmel id-deċiżjoni, jieħu d-deċiżjoni. L-arkitettura trid tkun interoperabbli. Dan huwa il-punt. L-emendi, l-10% tal-emendi fil-fatt hum għandhom x'jaqsmu ma' dan il-punt partikolari għax hemm eh, idea differenti ta' xi fisser dan kollu hemm xi emendi li qegħdin jgħidu li ma jindux ikun hemm arkitettura miftuħa minħabba din eh, il-ħarsin tad-dejta mbagħad hemm min qed jitkellem dwar it-teknoloġija miftuħa jew inkella pjattaforma neutrali Eh, min qed jgħid illi għana li garantixxu neutralità teknoloġika, ġifieri din il-kwestjoni hija pjuttost waħda komplikata. U hemm eh, eh, sitt emendi proposti li għandhom xaqsmu mal-informazzjoni għal poplu u għall-utenti. Qabel l-introduzzjoni u matul l-użu ta' din is-sistema, ovvjament li ħajkun hemm bżonn ta' ċertu informazzjoni Eh, eh, din hija meħtieġa din l-informazzjoni u l-emendi li ħajamlu kontribut eh, f'dan ir-rigward huma tajbin hemm proposta li tgħid illi li wieħed ikun jista' jażel li jitfija din. ma jiena l-mistoqsija tiegħi għalfejn wieħed għandu jiddeċiedi li jitfija din hija għarriqda din e, e, taħdem biss meta tiġi attivata meta wieħed ikollu bżonna ġifieri b'mod awtomatiku jekk pereżempju wieħed jaħbat bil-karozza. Għandha x'taqsam ma' saħħa pubblika din huwa dan huwa aktar importanti e, mid-deċiżjoni li wieħed jiddeċidi li ma jridx ikun jaf lil ħadd fejn qiegħed huwa ġifiri li wieħed jitfija jiena ma naqbilx maħħa. Eh, forsi jekk ikun hemm mod kif tista' eh, tiġi eh, attivata b'mod sikur din hija aċċettabbli. Imbagħad hemm ukoll emendi oħra dwar l-apparat illi jrid ikun hemm is-sistema li tiseħ kisab system, pero ma għalfejn għodu nitħlu f'ħafna dettali għax għandu jkun hemm is l-istati membri infushom għandhom modi differenti ta' kif uh, jorganizzaw is-sistema ta' emerġenza tagħhom fil-Ġermanja din hija organizzata mill-lender mill f'pajjiżi oħra hija organizzata mill-awtoritajiet ċentrali u għalhekk din għandha tkun deċiżjoni tal-istati membri u m'għandix eh, eh, tkun eh, imnizla b'mod id detalja ta' hawnhekk issa il-protezzjoni l-ħarsin tad-dejta fir-rigward ta', dan il-likols privati huma konnessi ma' servizzi oħra. Il-konsumaturi tikollhom għażla konxa eh, ta' dak li ħajseħ minn din id-dejta u jdu jkunu jafu minn kemm ħaddum maħżuna u minn ħajkollu aċċess għaliha. iġifiri fir-rigward ta' li kolt privata. Fil-każ ta' dik pubblika din ma tiġborx id-dejta. Kull emenda li hemm dwar l-aċċess u l-użu tagħha eh, anka minn persuni, pereżempju b'diżabilità, dawn l-emendi ma naħsibx li hemm problemi eh, fihom. Hemm xi emendi però li qegħdin jitolbu studju ġdid tal-effettività ta' din is-sistema. Jiena naħseb li ma nix bżonnom dawn l-istudji ta' effettività, studji oħra imsemmija fuq l-abbuż u l-allerti importanti li niggarantixxu il-possibilità li nkun nistgħu naraw li li dak li jkun abbuża minn sistema bħal di jkun jista' jiġi rintraċċat. Bżonn li jkun hemm ukoll għażliet li jkunu għalġit ta' sistema bekk nkun nistgħu nresku sanzjonijiet f'każ li jkun hemm abbuż ta' din is-sistema. Minħa l-oħra kifet hemm possibilità li jew il-għażla ta' sejħat emerġenza tkun mamula b'mod konxu jew inkella b'mod awtomatiku. Mhux qed nara l-kollega Jala Sender iżda hija u oħrajn resqu emenda u jgħidu li dan irid japplika mhux biss għal karozzi iżda anki għal eh, l-inġenji l-kbar u għal eh, muturi jew inkella vetturi industrijali vetturi tal-bidja pereżempju. L-Onorevoli Krispek qed jgħid li dan għandu jkun japplika għal vetturi l-ġodda kollha. U għalhekk naħseb li hawnhekk ikun qed nagħmlu pass żejjed eċċessiv. Irridu nifukaw fuq dak li diġà hemm, li diġà ksibna u mhux neżaġeraw nagħmlu żejjed għaliex inkella nispiċċaw ma nkunux fukati fl-approċċ tagħna. ħafna stati membri diġà impenjaw ruhom li daħlu dan is-servizz ta' emerġenza tal-112, mentri oħrajn ma mpenjawx ruhom. Mill-punt di vista tiegħi jiena nixtieq insemmi li huma dawn it-tliet pajjiżi. Hemm kollegi li jgħidu rridu nkunu ġenerali fl-approċċ tagħna, nkunu vagi, iżda jiena ehm, namel li tajdu li jintom. Inna nħampu fuq dan għal-10 snin u naħseb li jissa wara li għaddaw daw l-10 snin u inna naħdmu tant irridu nipuntaw subajna għal dawk il-tlet pajizi li ma xie jipparteċipaw għal dan is-servizz ta' emerġenza. Minna l-oħra hemm kollegi li l-ewwel qabel kollox qed jitolbu li rridu hemm tisħiħ tal-netwerk ta' assistenza, jiġifieri il-punti ta' kuntatt fil-istati membri, il- Irrid ikun hemm prestazzjoni sħiħa u bla difetti, bla diffikultajiet u bla ntoppi. Irrid ikun hemm manutenzjoni u mbagħad inkun nistgħu naslu għal fażi ta' installazzjoni mill-produtturi ta' dawn is-sistemi ta' emerġenza. kollu, il-produtturi ilhom jistennew eh, eh, sinjal minna ħatana biex ikunu jistgħu wettqu x-xogħol tagħhom hemm min qed jitlob għal gradwalità li naslu li nimplementaw din is-sistema b'mod gradwali pass pass rridu naraw li nanalizzaw l-affarijiet kif huma u naraw kif nimxu minn hemm. Hemm min jgħid li rridu ngħaddu biex nimplementaw dan is-servizz fuq il-vetturi bl-installazzjoni l-ewwel ta' networks ta' ta' telekomunikazzjoni bil-mobile Iżda jiena tal-fema li rridu nifukaw fuq l-orizzont tal-fejwa 2020 u fuq il-vetturi kollha, l-kategoriji kollha li aħna nażlu ikun hemm din l-opzjoni, din il-fakulta fuq il-karozza li tkun diġà mdaħla mill-fabrika u mhux daħluha wara. Grazzi. Uh, thank you very much, Mr. Grazie ħafna, Sur Kok, għall introduzzjoni tajba ħafna tiegħek, issa l-onorevoli Sanalova. Dziękuję za słowo, przed... Grazie, prezydent. Grazie, eżis kollegi. Permettu li inkompli ma dak li semma il-ko-rapporter. Ringrazzjaħ għal-kommenti tiegħu u minkejja li aħna qegħdin bil eda fil naħat opposti tal-Kamra dimmix espressjoni tal diverġenza fl-opinjonijiet tagħna. Anzi, nixtieq nirringrazzjaha l emendi kollha li resqinna u jiena nixtieq nitkellem dwar uħud minn dawn l-emendi. L-ewwel nett dawk mix-shadow rapporters imbagħad mill-membri tal-Kumitat Imko. Iżda b'mod konġunt ser inkomplu naħdmu fuq il-prodott ta' ħare tax xogħol tagħna u ser ikollna wkoll laqgħa ma' shadow rapporters biex nitkellmu dwar il-soluzzjonijiet ta' kompromess. Naħseb li l-koll naqblu li s-servizz tal-ikol irrid ikun obbligatorju għaliex nafu li sistema volontarja ma taħdimx. Dan jider ċaru tont wara ħafna snin u bekk l-utenti ma jkunux jistgħu jihdu vantaġġ minn din is-sistema biex inkun jistgħu tassew insalvaw xi ħajjiet f'każ ta' bżonn. Irridu nifmu meta din l-estensjoni tiġi introdotta, pereżempju s-Sur Harber u l-Sinjura Parvanova fl-emenda 21 u 32 qegħdin jisqu dwar il-ħtieġa li nintroduċu l-ikol wara l-infrastruttura tkun edha emmek. U nirreferi għal rakkomandazzjoni anke mill-Kummissjoni mill-Settembru li għadda fejn l-Stati membri flimkien mal-operaturi tat telefonija mobbli Eh, wieġbu il-mistoqsijiet fuq l-infrastruttura. U minkejja li mhux il-Stati membri kollha wieġbu għal dawn il-mistoqsijiet u semmejna dan propju f'wieħed mill-emendi mill-18 stat membru stat wieħed membru stat membru wieħed biss għal li m'għandux il-PSAP, il-punt ta' kuntatt ta' tweġiba għal telefonati ta' emerġenza biex ikun jistgħu jirċievu dawn it-telefonati u anke fir rigward l-emenda tal-ikol eh, biex ikun hemm ehm, sistema mħejja posta għal dan is-servizz. Aħna rridu nħejju ruħna tajjeb għal dan is-servizz u kanki tiġi rappreżentata. Forsi l-membri tal-Kummissjoni jistgħu jtuna aktar input fir-rigward dak l-istħarriċ u dik l-informazzjoni li għandna bżonn. Hemm emendi oħrajn li għandhom x'jaqsmu mal-ispejjeż ta' tamir tal-PSAPs U nixtieq insemmi il-proġett pilota u li huwa msemmi fir-rapport. Hemm tliet soluzzjonijiet possibbli biex dawn il-PSAPs jiġu organizzati u jkunu jistgħu jirċievu il-telefonati ta' emerġenza. Il-testijiet uraw li biex taħdem tajjeb is-sistema irrid ikollok punt ta' kuntatt jew żewġ punti ta' kuntatt li jirċievu dawn it-telefonati u mbagħad jgħadduhom mal-netwerk kollu tal-ikol. Dan jiswa eluf, mijiet ta' eluf ta' euro iżda mbagħad m'hemmx rekwiżiti ta' personal. Hemm rekwizent wieħed biss msemmi fl-emenda 85 mis-Sinjura Rabti fuq it-taħriġ tal-personal. Naqbel mal-emenda ta' Sinjura Tun li l-Istati membri rridu jtejbu l ħidma tal-linja ta' emerġenza 112. Dan qed nirreferi propju l-emenda 52. Semmejt il-proġett pilota Hero u nixtieq ngħid kemtejn fuqu. Dan kien test jew proġett pilota u mhux proġett ta' dimostrazzjoni kif semma il-President Harber fl-emenda 27. Jiena naqbel mal-kollega Parvanova fl-emenda 99 li rridu nagħmlu skambju tal-aqwa prassi anki fuq livell transkonfinali fir rigward l-esperjenza tal-PSAPs. L-emenda fir rigward eh, neutralità teknoloġika fl-emenda 43-45 minn Parvanova u Harber Eh, irridu ngħidu li l lan tar-rapport tagħna huwa li nintroduċu dan is-servizz bħala għodda ta' sigurtà u biex dan nagħmluh għandna bżonn nżommu servizzi u standards komuni biex dan is-servizz ikun interoperabbli madwar l-Ewropa kollha. Fl-aħħar nixtiequ ngħidu li ser insibu kompromess tajjeb biex bekk niżguraw li l utenti kun moqdi bl-aktar mod possibbli. L-aħħar punt li rridu naħsbu dwaru huwa fuq il-pjattaforma miftuħa għas-servizz tal-ikol li permetti għal servizzi addizzjonali biex ikunu jistgħu jkunu miżjuda. Aħna nemmnu li rridu jkollna għażla l-konsumaturi dwar is-servizzi li jistgħu jużaw. Grazzi tal-attenzjoni u nħares il-qoddim biex ikonna diskussjoni u nħares il-qoddim ukoll biex naħdem aktar fuq l-emendi. Naħseb li huwa fl-interess tagħna li ikonna rapport ibbilanċat tajjeb. Il-Parlament Ewropew għandu l-opportunità ideali hawnhekk li jestendi l-appoġġ massimu tiegħu għal din is-sistema tant utli. U jiena nemmen bisħieħ li ħankonna l-opportunità biex nieħdu vantaġġ minn din l-okkażjoni. Grazzi. Grazzi lis sinjura Senolova u anke liż żewġ rapporters. Issa ikonna tweġiba minn naħa tal-Shadows. Nixtieq niverifika li kulħadd qiegħed hawn. L-ewwel imbagħad nieħu talbi tal-mikrofonu minn membri oħrajn. Ix-shadows huma minn Limko, l-Onorevoli Tunan Holstein, u mill-grupp tal-Alde, Sur Binion, mill-Kumitat Tran, mill-Sinjura Rule Sur Taylor jatawn, Sur Taylor ħajtkellem l-ewwel, mhux hekk. Tajb wisq. l-Onorevoli Foster għall-ICR. Imbagħad nieħdu kellim oħrajn is-Sinjura Gebhardt, Għaw xaħtiħor li mux li rixtiq jikontribuċi għad debattitu? Tajjeb? Jina u koll ħanamel intervent? Iżda s-Sinjura Foster ħatħun fissam li sijar li ħatmexxi l-punti fuq it-trasport. Nibdow l onorevoli Tunum Hohenstein. Grazzi ħafna, grazzi għarwol, xol u involviment sħiħ f'dan il-kwistjoni, din il-kwistjoni tant importanti u nittama tassow li fl-aħħar mill-aħħar naslu li din is-sistema nimplementawa bħal minna nixtiequ u nittamaw f'dawn l-aħħar 10 snin li fl-aħħar mill-aħħar ikonna riżultat tanġibli għax-xogħol kollu li għamilna. Barra minn hekk nistenna mill-Kummissjoni li jkun hemm proposta leġislattiva u nittama li l-Kummissjoni Ewropea toħroġ proposta leġislattiva propju fuq din il-kwistjoni. Biex bekk sistema tkun mandatorja obbligatorja l-istati membri kollha. Huwa tajjeb ħafna, bħalma qalet is-Sinjura Senalova, li hemm rieda mill-istati membri li jikkooperaw, aħbar tajba din, iżda naħseb li il-memorandum ta' fema ma ġiġ iffirmat mill-istati membri kollha, nixtieq infakkar lis sinjura Senalova, u għalhekk din ir-rieda u din l-opportunità li l-Stati membri tgħidu l-esti ma tantx qiegħda tapplika fil-verità. Fuq is-sistema tal-servizz ta' emerġenza 112 nafu li din għadha mhux qed taħdem sew u nafu li ressaqna emenda propju fuq dan il-punt naqbel li rridu npoġġu aktar pressjoni fuq l-Istati membri biex dan is-servizz jibda jaħdem tajjeb. U nemmen li anke dan il-punt ta' kuntatt tas sigurtà pubblika u anke t-tamir ta' l-ikol għandhom jiġu installati jew naħdmu fuqhom mod parallel. Ma naqbilx ma dawk li jaħsbu li l-ewwel irid ikollna punt ta' kuntatt tal tweġibiet fuq telefonati pubbliċi u mbagħad nibdew naħdmu fuq is-servizz tal-ikol. Dan irid ikun xogħol parallel li jsir fl-istess ħin. Fuq il-punt ta' kuntatt eh, għal servizz pubbliku, irid ikun servizz pubbliku li jaħdem fuq l-istess livell għal li kun jista' jaħdem tajjeb għal kulħadd. Naqbel mar rapporter li dan it-tamir irid ikun ehm, diġà preżenti fil-vettura kif toħroġ mill-fabrika, hawnhekk naqbel mar rapporter tkun diġà hemm mill-fabrika f'kull vettura. Din dawn huma l-punti li xtaqt nagħmel u qed nara li qed naqblu fuq bosta mill-punti ħlif dawk li semmejt. U għal darba oħra nixtieq nisħaq forsi li għandna bżonn li konna proposta leġislattiva għal din il-kwistjoni biex bekk fl-aħħar mill-aħħar titwettaq fl-istati membri kollha. Grazzi ħafna. Uh, Mr. Benjen. Mr. Benjen. Iva, Jiena t reprezenta l-Onorevoli Parvanova nistax konna hawnhekk. Kummenti min għandi u mis-Sinjura Parvanova, uħud jaqblu ma' xulxin uħrajn oħrajn ma tantx. Nirringrazzja l-rapporter talli laqa ħafna mill-kwistjonijiet li qajjimna l-ewwel nett. Naħseb li l-kwistjoni ta' sejħiet folots ġiet indirizzata tajjeb minn dak li ntqal mir-rapporter. Toġobni l-emenda ta' Sur Tyler fuq dawn l-allarmi folots, sejħiet folots ta' emerġenza biex ndaħluhom fit-test iktar milli nifhmuhom bħala xi ħaġa li ħasseħ bħala ovvja. Naħseb li rridu nifmu dan u nkunu aktar espliċiti fl-approċċ tagħna Bekk ikonna tip ta' kompromess, iżda naħseb li l-onorevoli Tyler għandu l-aqwa test u hija l-aqwa mill-għażliet li għandna fir-rigward is-sejħiet li jistgħu jkunu folots. U l-ħtieġa li niddistingu bejn ħabta żgħira u fejn tassew ikun hemm inċident serju fejn hemm bżonn servizzi ta' emerġenza li rridu jiġu ehm, kuntatjati. Jiena nixtieq li dan inkludu xorta waħda fir-rapport. Barra minn hekk Jiena konvint għadni li rrid ikonna katina sħiħa involuta għal salvataġġ li tkun qiegħda hemmhekk qabel ma nniedu din l-iskema għaliex jekk tkun qed taħdem biss parzjalment jew f'ċertu żoni jew mhux oħrajn ser tkun ta' għall-iskema xejn ma jkun qed jaħdem tajjeb u kulħadd jibda jaħseb li servizz ta' emerġenza ikun informat meta ma jkunx informat għaliex ikonna sistema li ma tkunx għadha taħdem kif suppost u naħseb li dan huwa punt importanti ħafna. Fuq l-aċċess miftuħ, naħseb li dan huwa importanti ferm għas settur privat biex ikun jista juża din is-sistema ta' aċċess biex bekk ikonna servizzi addizzjonali. Iżda dan m'għandux ikun il-kompitu tal-servizz pubbliku. Il-pjattaforma e-call naħseb li tkun infasla b'tali mod sabiex bekk tipproduċi l-inqas dejta meħtieġa biss. Għaliex inkellek noqogħdu nibdew nimlow ħafna pis fuq is-servizz pubbliku u ħafna servizzi addizzjonali fuq dan mhux biss tkun ta' teddida għal sigurtà tad-dejta iżda wkoll ħażid l-ispejjeż. Waħda wieħed mill-punti ta' problemi ewlenin bikol huwa li iżid eh, il-prezz għal valur għall prezz ta' karozza li tkun rħisa. Aħna rridu kemm jista' jkun nżommu l-ispejjeż baxxi u rridu niżguraw li sistema tkun bażika, tkun sempliċi u tkun iddiżenjata biss biex tkopri il-kwistjonijiet ta' emerġenza u mhux sensiela sħiħa ta' servizzi addizzjonali fuq il-vettura. Naħseb li dan ikun żball inkella. Is-Sinjura Parvanova xorta waħda jiddispjaċija li għadha ma sabiċ għadha ma sar studju komprensiv fuq l-inċidenti, l mwit fuq it-toro, t-tnaqqis għall-inċidenti u għalhekk tixtieq li jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt xieraq u dan għandu jseħ naf li ma taqbilx ma dan il-punt għax dan ċarajtu fid-diskors tiegħek. Rapporter. Fl-aħħar, kemtejn fuq li nestendu dan fuq forum oħrajn ta' vetturi, il-Sinjura e Parvanova hija pjuttost favur li tagħti ħarsa li nindirizzaw din anke għal sewwieqa fuq il-muturi, jiena noqgħod naqra lura billi nintroduċuha fuq il-muturi qabel ma jkun hemm konsultazzjoni xierqa u evalwazzjoni xierqa, speċjalment billi jkollha konsultazzjoni l-ewwel qabel kollox mas-sewwieqa tal-moturi. U mhux naqbdu ndaħlu emendi mingħajr ma nagħtu ħarsa lejn implikazzjonijiet Ma naħsibx li tkun idea tajba. Mhix qed ngħidlina kontra li din tiġi estiza anke bħal fuq il-vetturi kummerċjali żgħar, iżda naħseb li Forsi tista' ssir konvint speċjalment mhux it-tratturi għaliex in-natura li xtamel trattur huwa li ikunu eh, abbużati biex ngħidlek jintużaw f'kull tip ta' taliqi u m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-karozzi li jintużaw għal fit-toroq tagħna iż żgħar. Naħseb li dak kollox minn naħa tiegħi. il-President. Grazzi ħafna. Ma tajtx, ma li kien hemm Eh, airbags għal nis li jkunu mixin fit-toroq fil-rapport ma xorta waħda. Issa, l-Onorevoli Taylor, jek Grazzi ħafna, President, u grazzi li żewġ rapporters għal rapport pożittiv waqtu u effiċjenti. Lejn il-punti u lenin naqbel mal-kunċett ta' sistema e u naqbel ukoll li għandha tkun obbligatorja. Jiena naħseb li s sistema ikol tista turi li tkun element importanti biex naslu għall-anijiet tal-kummissjonijiet billi naqsu l-imwiet u dawk li jindarbu b'mod serju fit-toroq tagħna. Naqsu mhux ħannaqsu l-inċidenti fit-toroq iżda ħan tejbu s-sistema ta' kif ndirizzaw dawn l-inċidenti. Hija importanti mhux biss s-sewwieqa jew il-passiġġieri fil-vetturi iżda għal kull utent fuq it-toroq tagħna u naħseb li dan huwa aspett importanti ħafna. M'għandniex ikonna restrizzjoni tal-konsiderazzjoni tagħna fuq l-implikazzjoni għal sistema ikol fuq dawk li jkunu sewwieqa jistgħu jkunu nies li jużaw ir-roti, dawk li jkunu bil-mixi fuq il-bankini u daw xorta waħda jistgħu jkollhom effett minħabba inċidenti. U għalhekk hija responsabilità ta' sewwieqa u anki forsi dritt tas sewwieqa li jsuqu fejn iridu u eh, kullimkien imma dan irridu jagħmluh b'responsabilità. U naħseb li dan huwa punt importanti għal responsabilità konġunta taż-żewġ kumitati. U nixtieq nittama li fi snin li ġejjin nagħtu ħarsa madwarna u naħsbu fil-jiem u fi snin qabel skema ikol u qabel din il-miżura ta' sigurtà kienet disponibbli għal sewwieqa u l utente ta' toroq tagħna bl-istess mod kif naħsbu issa l-karozzi li qabel ma kienx ikollhom iċ-ċinturin ta' sigurtà. U meta taħsibha ftit din il-kwistjoni hija sistema simili huwa mod kif tissalvagwardja il sikurezza tal-utenti ta' toroq meta jużaw it-toroq tagħna. U għalhekk li nistendu din l-ikol fuq vetturi oħrajn jiena nkun favur anke għal vetturi itqal Forsi mhux dawk li jkunu mixin fit-toroq, iżda kwalinkwa ħaġa li jkollha magna naħseb tkun ta' benefiċċju għal nies li jkun hemm din is-sistema ikol implementata. Fuq referenza l-emendi li daħħanna mill-Kumitat Tran, nemnu li il-servizz ikol irid ikun imdaħħal ma' servizzi tal-112 li rridu jżommu u jiġu msaħħa jekk ma jistgħux ilaħqu u ma rridux li jkollna networks żejda. Fil-paragrafu 4 nixtieq nirringrazzja sur Benjina l-appoġġ tiegħu fuq dan, rridu nevalwaw il-possibilità ta' abbużi mis-sistema ta' armi folots u bekk nkunu nistgħu distinku ħabtit żgħar ma' ħabtit seri kbar. Naħseb li waħda mill-kwistjonijiet ewlenin li għadha ma nix tweġiba għalija hija l-emenda tagħna fuq paragrafu 5 li tappella l-Kummissjoni biex tipproponi u tikkwantifika x'inhuma l-ispejjeż tal-infrastruttura u kif dan għandu jiġi imħallas. Għaliex ovvjament din hija xi ħaġa li kollha konsegwenza magħha u jeħtieġ li nitlu aktar fid-dettall fuqha. Iżda b'mod ġenerali naħseb li din hija idea tajba u Ej lek namlu l-isforzi pozittivi tagħna biex din tiġi adattata u emendata u mdaħla bħala sistema. Grazzi. Uh, thank you, Mr. Grazzi ħafna, Sur Taylor. L-Onorevoli Foster issa. Grazzi, President. Għana rozba kijax daw imma għanna l-istess tip ta' opinjonijiet dwar dan. Nixin nirringat rapporter għamel ħafna xogħol f'dan ir rapport illi għanna illum ovvjament kallu anka joqgħod jara u jqis kull emenda żgur li m'hawnx dubju illi aħna l-kol bil-qeda u nirridu nasikuraw li jekk ikun hemm inċidenti fit-toroq jew x'imkien ieħor ikun risposta veloċi u nsalvaw il-ħajjiet għalhekk dak laqas biss għandna bżonn nirrepetuh ngħiduh, però irridu e, naraw kif nisaw intejbu l-affarijiet e, milli huma issa biex naslu f'dan il-punt ta' lajnuna. Jina ma noġġezzjonax żgur għal wieħed wieħed nejn u jekk kulħadd jifhem l-użu tal-112 anke jekk tkun qed e, imsefra jew qiegħda tivvjaġġa din hija tajba. Imma aktar ma ddiskutejniha din il-ħaġa Issa qed jidher li hawn ħafna aktar mistoqsijiet milli hemm risposti. Meta wieħed eh, jisma' diskussjoni li li anka l-infrastruttura għadha mhix qedem hemm kwistjonijiet marbuta mal-servizzi tas-saħħa pereżempju nafu li f'ċertu pajjiżi din mhix kwistjoni li wieħed jiġi biex jiġbor il xi ħadd u laqqas ma jridu jħallsu eh, qabel ma wieħed ikun qed imut kważi. Imma eh, sistemi huma differenti Eh, hemm pajjiżi nafu wkoll li qabel ma tiġi l-ambulanza tkun hemm garanzija li ħajħallas l-ambulanza għada. Eh, din hija l-każ għax is-sistema mhijiex waħda armonizzata u laqas mu qed ngħid li għandha tkun armonizzata, imma hemm affarijiet li qed irid iqishom bir-reqqa. Ġifiri, jekk ikonna din is-sistema rridu naraw dawn l-affarijiet qabel biex jintaħdem b'mod tajjeb, u mbagħad kien hemm kwistjoni oħra ta' jekk se jkollna l-lat pubbliku taħħa din jew jekk se jkollna xi sistema privata fil rigward ta' teknoloġija. E, ġifiri parti minna tista' tkun bla flus u l-oħra il-parti l-oħra bil-ħlas, għalhekk jiena konfuża, ġifiri jekk xi ħaġa tintefa'. Umbat, per eżempju, e, minn ħaj jitkellem, jek xaħat jgħat e, mitluf minn sensieħ, kif irrit jirrispondi? Jek ħajkun hemm sistema u ħatkun daqshekk mifruxa, irrid nassikura illi nxieġiġ jitxaħat hawnhekk jiġifieri bit-teknoloġija u jgħidli kif taħdem. Jgħidli jekk ikun hemm ħabta taħdem hekk ara s'issa ma rajt xejn minnhom dawn l-affarijiet prattiċi jena. Jiġifieri eh, din l-infrastruttura eh, trid eh, tagħti illi il-risposta xe jiġri bej iż-żewġ eh, persuni f'kuntat tanka fir rigward ta' data min ħajkollu d-data, kemm ħajkun hemm data, min se jżomm id-data, jiġifieri dawn kollha mistoqsijiet li għadhom pendenti. Hemm ukoll puntiħor ieħor li tqajjem anka fid-diskussjoni tal-aħħar darba dwar il-faċilità illi E, wieħed ikun jista' jitfija din il-faċilità, jiena għandi l-istess opinjoni li din għandha tkun sistema volontarja l-2015 dal-waqt magħna ħadd ma semma l-industrija tal-manifattura, anzi fl-aħħar diskussjoni kien hemm min għal li din dan l-apparat jiswa biss xi 30 euro u l-kumpaniji tal-karozzi jisaw jaqbdu u jdaħlu ħema fil-verità mhux veru li huwa 30 euro u għaxi 300 euro hemm spejjeż marbuta miegħu e, e ġifieri jiena mill-Klemendi Eh, biex ngħid li għandha tkun sistema li tkun volontarjament volontarja kompletament u wieħed irid ħares lej l-ispiża lej l-ispiża involuta. Aw min ma toġbux din tal-fatt tal-ispiża, ma dawn huwa fatt. Ħadd ma semma l-industrija ta' manifattura li d-diskussjoni eh, qalet li kien hemm xi diskussjonijiet imma il-produtturi tal-karozzi mhux xi reġuni jiena tkellimt mal-konstituenti tiegħi u Eh, hemm kustjoni fi rigward tal-karozzi pereżempju li jkunu bi prezz eh, eh, orħos. Iġifiri, l-ideja fuq livell in ġenerali hija ideja interessanti, hija ideja tajba u mandi ebda ehm, oġġezzjoni li tiġi ehm, introdotta din is-sistema tal-ikoll imma xorta waħda hemm dawn il kustjonijiet pendenti għallek eh, eh, hemm bżonn eh, li daħlu dawn l-emendi anka fir-rigward tal-interoperabilità din il-ħaġa trid taħdem għal xejn indaħlu hekk ma taħdimx. Jiena minix bħala prinċipju kontra is-sistema ma rridu nużaw moħħna oh, faċli wieħed joqgħod u jpaċpaċ, kollox jinsema veru sabiħa. Imma wieħed irid taħseb fuq l-affarijiet sew għax qed nitkellmu dwar it-teknoloġija komplessa, sistemi komplessi ta' teknoloġija li aħna rridu nkunu ċerti li qegħdin għadmu tajjeb fil-futur. Huwa l-infrastruttura għadha laqas biss ġi żviluppata, ġifieri time frame huwa ħażin. Nistgħu npoġġu l-karretun qabel iż-żiemel hawnhekk. Eh, irridu naraw kif iridu jaħdmu, kif se jaħdmu l-affarijiet. L-aħħar punt tiegħi eh, dwar tlet pajjiżi li ma firmawx għalija din il-proposta ma konċ naf illi qegħdin ngħixu fil-Unjoni Sovjetika hawnhekk mm, mhux ovjali hawnhekk hawn l-għażla għalfejn irdu għodun samu nippruvaw nħamlu wiċċ in-nies. Jekk dawn ma jixux jisibu għax qed iħossu li għat għaw id-dubji Eh, daw forsi wara li eh, dubri jitneħħu jiddeċidu li huma wkoll jissieħbu. Ma ovvjament li ħajkun ċar li ħajkun hemm stati membri li eh, jiddeċidu li ma jissieħbux għanna bżon aktar risposti zgur qabel ma jkunem aktar progress fuq din il-proposta. Grazie ħafna l-Sinjura Foster. Issa minn anti shadows ħanduru għal membri l-oħra l-Honorable Gepard għaw xaħatiħor Il-mela, nibdow bl-Onorevoli Gapart. Grazzi ħafna. President. Naħseb għana morru lura għal punt ta' fuq xie qed nitkellmu hawnhekk. U din hija xi ħaġa li laqtitni fid-diskussjoni li kellna sissa hemm ħafna inċidenti u f'ħafna minnhom ikun hemm persuni korruti b'mod serju u l-importanza għalli wieħed l-om lajnuna kemm jista' jkun malajr u dan huwa l-puntat tluq bit-teknoloġiji l-ġodda li għandna huwa possibbli li wieħed ikollu din is-sistema ta' alert bikri biex bekk jagħmilha ċara illi sa seħħa inċiden biex bekk l-awtoritajiet uh, jirreaġixxu U minem aħna bdejna dan kien il ta' tluq. Wara, mbagħad rajna li l-istati membri ma tantx qegħdin jaħdmu b'mod veloċi u l-leġizla u għalhekk ħassejna li kien hemm bżonn ta' leġislazzjoni u għalhekk aħna ħassejna li għandha il-leġislazzjoni għandha seħ fuq livell Ewropej anka minħabba illi ċittadini Ewropej jivvjaġġaw imorru fuq vaganzi jew jaħdmu fi stat membru ieħor u ma jafux eżattament jekk ikollhom inċident jekk dawn ikunu korruti u jekk għandhom il-mobile ma jkunux jafu lil min għandhom iċemplu. Għanna servizzi ta' emerġenza imma Eh, jista jistaw jisseħu ħafna affarijiet jista jkun il-persuna per eżempju ma tqasbis tkun eh, f'sensija eh, sinra fosser naf li hemm postijiet pajjiżi differenti naf li per ċertu pajjiżi per eżempju l-ambulanza tasal fil-posti ma ma jkunux ċerti jekk il-persuna tiflax tħallas allura laqas biss itellawha fl-ambulanza dan huwa argument veru strampa u tmur kontra il-varuti il-valuri tal-komunità tal-Unjoni Ewropea. Il-risposta tagħna naħseb jiena għandha tkun illi forsi eh, jiena naqra noċenti żejjed tgħid il-rapporter għanna bżon sistema li tkun faċli jekk ikun hemm inċident, ikun hemm allert eh, eh, u ma hemm bżonn li jkun hemm involuti laqas id-data personali. Ek hemm incident b'karozza għandu jintbad dan is-sinjal eh, il-sinjal ta' problema u jrid ikun hemm xi ħadd li jmur fil-post u jirreaġixxi Jassal e, e, jasal fil-post b'mod veloċi di din kienet dan kien il-punt ta' tluq għandna bżonn nasbu kif se nagħmlu tip ta' sistema li jkollna forsi daw is-sensors li jistgħu jekk ikun hemm bżonn akkuzzjonijiet eh, eh, eh, tekniċi li aħna nanħallu fidej persuni tekniċi biex jisolvu mandu jkollna din is-sistema introdotta li tkun waħda effettiva, rapida. Sinjali differenti forsi li jiġu żviluppati imma li jkunu kompatibbli u illi jaslu fil-post fejn għandhom jaslu teknikament din hija possibbli żgur aħna m'għandix eh, il-problema illi il-problemi jew l-għenin tekniċi li kellna 15-il sena ilu. Il-nazzjonijiet industrijali ta' nagħmlu progress kbir f'dan ir-rigward għalhekk jagħmel sens għalina li nirsinġu lilna infusna li ikonna sistema sempliċi, eh, metodi eh, ristretti neċessari biex dawn l-allerti bikrin ikunu eh, jistaw jindbatu. Ma tistax tkun sistema teknika u komplessa, eh, għax xaħġa ħaġa komplessa eh, jista' jkollha ħafna eh, fil-fatt problemi ntoppi fiha u aħna laqas ma rridu nżidu ħafna l-ispejjeż ħalli bekk tkun tista' tiġi inkluża f'kull tip ta' vettura ġifieri huwa importanti li din tkun waħda vinkolanti, tkun waħda ta' bil-fors f'kull vetturi li ħajġu manifatturati wara ċertu data partikolari u mbagħad aħna naraw meta eżattament għandha eh, titħol eh, fil-operat din is-sistema. Sistema titkun waħda sempliċi ħalli inwastu dak li huwa meħtieġ ħalli tingħata l-assistenza lil dawk il-persuni li jkollhom bżonna. Min għandu jiġi kopert? Eh, l-ewwel vetturi jirdu jiġu koperti. Il-vetturi qed nipprova nfittex il-kelma tgħid il-kellima. Eh, per eżempju il-muturi, per eżempju. Għandi riħ għawi tajt eh, il-kellima u ma tanċi sa naħseb eh, ma jistax iġin il-klim kollu. ħafna muturi jkunu involuti f'inċidenti seri, għalhekk jagħmel sens li dawn it-tip ta' vetturi u koll ikollhom din is-sistema. Żgur għal vetturi oħra, karozzi forsi anka għal vetturi illi eh, jkunu per eżempju vetturi li eh, wieħed jikrihom meta jkollu bżonnhom aktar ma jkun hemm vetturi illi daħlu din is-sistema, aktar tkun waħda li ma tqumx ħafna flus. Għax ikun hemm dawk l-ekonomiji fuq skala. Ġifieri dak huwa aspett ekonomiku li huwa importanti wkoll. L-iktar ħaġa importanti għalija huwa li nassikuraw li persuna li hija vittma ta' inċident, speċjalment jekk dawn ma jistgħux iċemplu huma infushom jew inkella jekk qegħdin f'xi post iżolat mingħajr l-ebda xhieda ta' dan l-inċident, e, din il-ħaġa, e, din it-twissija tkun tista' tasal xorta waħda fej suppost. Mela, naddu għal-kellima li jmiss s'issa. Il-Sinjura Venju, grazzi, President. Nixtieq nibda billi nir-ingressa li żewġ rapporters li qegħdin jemlu mill-aħjar li jistgħu biex jassikuraw li dan ir-rapport li huwa wieħed importanti immens ċittadini ikun wieħed ta' suċċess Fil-dibattitu inizjali jina tkellimt biex insemmi il-fat li l-autoritajiet ċertu stati membri fostom dak tiegħi ma tanċuma ma ħerqanin fuq din is-sistema speċjalment ta' din is-sistema tal-e koll. -tal Eh, Fil-fat jek taraw l-emendi li għaw eh, mill-kollegi għaj franċiżi taraw li konċentraw fuq din is-sistema tali koll li għedin jgħidu ma li għandha tuża sistema privata minn kontratturi eh, provduta minn minn kontratturi aħna fi Franza tiġa għanna kumpanija li qed tforni dan il-servi ta' Citroen per eżempju Pero xorta waħda li ħajkun hemm l-ispejjeż biex wieħed iwaqqaf dawn iċ-ċentri, dawn l-argumenti rridu jkunu eh, neutrali, eh, ċentri privati rridu jkunu ċerti li ma jkunx hemm fil-fatt dawn is-sejħiet li jkunu folos. Is-sistema fil-fatt fi Franza ma nbidlitx wis għal-kem kienu kienet fost flaqwa fil-passat. għalek huma konvinti li din is-sistema tista' e, taħdem il e, ringrazzja fil-fatt il komissjoni u ngħidilha li mixin fid-direzzjoni it-tajba li kol fil-fatt ġa taħdem f'disa pajjiżi fej qed terġa' tintuż iżda permess dawn iċ-ċentri ta' sejħiet li qed jiġu adattati u għalhekk jista' jkollok l-interoperabilità bejn pajjiż u wieħed issa dwar sejħiet li jkunu folo li ma jkunux vera. iċ ċentri jistgħu jiddistingu bejn E, din li kol u sejħa normali jekk li kol tkun ġiet imħadma b'mod e, manwali jew automatiku fi Franza fil-fatanarata l-aktar olja ta' dawn sejħiet folots għax ma kienx hemm kampanji ta' informazzjoni biżejjed għalkemm dawn jidru li qed jibdew bħalissa, però huwa faċli wieħed jagħmel da bħala argument dawn isejħid folot jiġifieri jew inkella l-fatt li ċentri privati ħajkunu neċessarji biex jħadmu s-sistema. Għalek, irridu bil-fors nerġaw naħsbu dwar kif jaħdmu li call centers, eh, xi ftitmijiet eh, fi Franza u anka fil-Ġermanja mhux noqgħod nirrepeti dak li qalet l-Onorevoli Gappard naqbel ma dak li qalet dawn iċ-ċentri huma marbuta ma' servizzi ta' emerġenza eh, palissa b'mod ineffiċenti u qed iħolqu ħafna spejjeż, ħafna aktar spejjeż eh, biex jorganizzaw dawn iċ-ċentri. Hemm bżonn ovvjament ta' żmien raġonevoli biex wieħed iħaddem is-sistema, però m'għandniex ninsow laqas illi eh, hemm eh, il-fatt li aħna qed insalvaw il-ħajja tan-nies għalhekk il-leġislaturi Ewropej jridu juru li permezz is-sistema tagħhom ta' din li jkolls l-Unjoni Ewropea tista' u għanda tħares iċ-ċittadini Ewropej jina naħseb li għanna nkunu għalbina bizzejed biex ma nuqodux ninħbow għal argumenti biex nġustifikaw għazliet illi eh, fil-fatt fl-aħħar mill ħar jistgħu jkunu eh, għazlet irresponsabbli. Issa l-Onorevol Salama. Grazzi, Sur President. Il-punt u li nitijaj u dan jena nemmen li aħna il-koll edinaw propju għal dan ġifiri li nġibu l-Europa flimkien imma li namlu Europa ta' l-Europa tajba kem jista' jkun għal kulħadd. Iżda jena naqbel ma tħassib ta' Sinjura Foster sa' ċertu punt. Iġifiri, l-evalwazzjoni pragmatika. Jena tiba diffiċli ħafna li nemmen li dawn iċ-ċentri tal-telefonati eh, tal-emerġenza fl-Unjoni Ewropea ħajkunu lesti biex jagħmlu dan kollu sal-2015 Għalhekk jiena fuq dan naqbel ma' Sinjura Foster li hemm bżonn li noqdu attenti ħafna. Għalġ jiena personalment nixtieq nara li konna leġiżlazzjoni soda li tapplika għal kulħadd u mhux eh, xi farka oħra li qed inżidu mal-kumplament. Grazzi ħafna, grazie li kontributuri kollha jien għandi xi ftit kummenti x'namel e, fir-rwol tiegħi bħala eh, Shadow Rapporters daw kolla xtaqt nixbet l-attenzjoni tagħkom u forsi anke nfakkar l kollegi għal e, dik li hija tħejja tas-sistema. La darba il-telekomunikazzjoni, mid-direttiva ta' telekomunikazzjoni, tal-2001, f'dik il-proposta l-istati membri kienu qablu li għal dawk li huma il-telefonati ta' emerġenza għandhom ikunu jistaw iwaqfu kol em, sistemi li proċessaw il-post, il-pozizjoni tal-telefonata li tasal. U fil-fat kien hemm naqra diffikultajiet mill-2001 biex jiġi żviluppata t-teknoloġija biex issir dan. U meta kien hemm ir-riformi fl-2009 ta' din id-direttiva u qed narhom dimi bħalissa ħanaqralkom li l-istati membri għandhom jassiguraw li l-kumpanija jkunu jistaw jiġbru l-informazzjoni dwar il-pozizjoni ta' min qed ċempel call location information li tkun disponibli bxejn lill-awtorità li qed timmaniġġa il-telefonati ta' emerġenza meta dik it-telefonata tasal l-awtorità. U dan għandu japplika għat-telefonati kollha għan-numru 112 ta' emerġenza. Issa jena nishtiq nistaqsi l-Kummissjoni mod partikolari mid Diġinsol. Fej edin bi għadi? Xin il-pozizjoni tagħna? Għaliex huwa ċar ħafna li aħna dwar li kol u l-vetturi dak li qed nitkellmu fuq hawnhekk huwa servizz supplementarju sabiex ikunu nistaw niġbru din it-tip ta' informazzjoni fuq il-pożizzjoni ta' Mieti Ċempel permezz ta' network li diġaw disponibbli. Ġbija dawk li huma l-ispejjeż addizzjonali mhux qed nitkellmu fuq xi spejjeż kbar. Il-kwistjoni ewlenija mhijiex id-disponibilità tal-informazzjoni tan-netwerk imma eh, xużu nagħmlu ta' dik l-informazzjoni addizzjonali li ħatasal mill-vetturi. U nixtieq nenfasizza wkoll dak li qal is-sur aktar kmieni. Wieħed mill-vantaġġi kbar ta' din is-sistema ikol hija li ħatuża l-informazzjoni ta' sensors li hemm fil-vetturi stess fil-każ ta' inċident u fil-vetturi moderni fil-maġġoranza tagħhom hemm sistemi sofistikati ħafna ta' protezzjoni permezz tal-airbag. F'ċertu karozzi anka sa' 12 l-airbag differenti eh, jista' jkollok u mhux kollha ħaj jisplodu skont l-inċident u anka jekk inti taħbad mill-ġemp ħajkollok sekwenza differenzi ta' l-airbags li eh, jinfetħu minn li kieku taħbad mill-qudiem. Iġbiri mux biss din l-informazzjoni ħatatina indikazzjoni ta' eh, fej sar l-inċident, imma bħalma rajna mill-prezentazzjoni dwar Praga, l-autoritajiet ikunu jafu eżattament x'tip ta' inċident u dan kollu huwa kumpless ovvjament u hemmhekk qegħdin l-ispejjeż iżda jien jidhirli li dan huwa pass il qudiem importanti ħafna mit perspettiva teknoloġika, għandna nkunu nistgħu nisrattaw, naħseb teknoloġija diġà teżisti u l-ispejjeż addizzjonali ġbir li lin minn dak li diġà qegħdin huma lesti li jagħmlu l-awtoritajiet bħala eh, eh, parti mid-direttiva universali ta' servizzi, l-investiment huwa fil-fatt żgħir, imma rridu nistennew naraw għax naqbel mal-kollegi li qalu li ma tantx għandna dettalji. Mela, dak huwa l-ewwel punt importanti. Issa tieni net, jiena naqbel ma' suġġeriment li s-sistema għandha tippermetti wkoll Eh, li il-manifatturi tal-vetturi u ħafna minnhom diġà qed jagħmlu dan li jużaw is-sistema ta' komunikazzjoni għal servizzi addizzjonali bħal eh, jekk taqaf il-karozz jew inkella jkun hemm xi problemi oħra u ħafna eh, servizzi ta' għajnuna fit-toroq ukoll għandhom servizzi sofistikati ħafna ħafna drabi huma jirċivu wkoll dawn it-telefonati ta' emerġenza u jiena nixtieq li nassiguraw li dawn kollu dan kollu jaħdem jitfit u mhux minflok xulxin huma wkoll għandhom aċċess dirett għal servizzi ta' emerġenza u dinija parti mis-servizz li jagħtu fil-call centers tagħhom. Għalhekk jiena naħseb li dawn il-punti kollha huma verament importanti li għandna nikkonsidrawhom U safejna fina taħt dispożizzjoni tal-forniment ta' servizzi ta' emerġenza fl-Stati membri dawn it-tip ta' servizzi huma disponibbli b'xej għal kulħadd. U xtaqt nieħu kol mill-punt ta' Sinjura Foster li iva ovvjament wieħed mill-benefiċċji ta' dan id-din sistema hija li jekk pereżempju inti kollok inċident f'post remot, inti tinsab waħdek u eh, tlift minn sensik, ovvjament is-sistema eh, tibat dan il-din il-telefonata, din it telefonata din it telefonata u ovvjament tibad dan il-sinjal tal-pozizjoni ta' fejn jgħat il-personi eh, ta' telefonata. Iżda l-opinjoni tiegħi fuq dan hija li jekk inti jkollok telefon ċellulari miegħek, kemm jekk intix qed timxi fit-triq fuq il-rota tiegħek jew fuq it-trattur, inti diġà għandek din l-informazzjoni tal-pożizzjoni tiegħek miegħek u jiena naħseb li di ma nix għalfejn kopru għawek. Jena naħseb li għawek kull marritu namlu hija s-sistema li jen fil-karozzi, fl-airbags, etc. Issa, nishtiq li nisma mit-tlet servizzi tal-Kummissjoni għal dan huwa programm li jrid ikun koordinat ma' ġbiri bejn it-teknoloġija li jen fil-vetturi il-network, il-teknoloġija li teżisti fil-networks tal-mobile, kif ukoll l-infrastruttura li tirċievi din l-teknoloġija biex narak nistgħux nagħmlu progress. Ma nafx hekk għax ħajna xinna ma naraw. Mela, li ma kollegi tal-Komissjoni xtuq jibdew? Naħseb eh, DG Information Society ġew mistietna li jibdew għaliex eh, ħafna eh, mill-punti sissa kienu eh, dwar l-implementazzjoni tan network kif ukoll l-informazzjoni dwar il-pożizzjoni ta' min jagħmel telefonata. Mela. Iva, grazie ħafna, Sur President. Palma ta' għet inti aħna tlet servizzi għaw għet nikoperaw fl flimkien. u dan huwa qed juri l-bżonn tal-kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati kollha li jaħdmu flimkien bejnietom mod parallel. U jekk tippermetti li ħan nitkellem fissem iż-żewġ servizzi l-oħra minnaħa tal-Kummissjoni. Iġbi Digi Enterprise qed iħarsu akta Eh, lejn il-parti li għandha x'taqsa mal-vetturi u mbagħad ħarsu lejn it-telekomunikazzjoni u DigiMove ħarsu lejn il-katina kollha kemm b'mod partikolari l-operaturi, ġifiri eh, il-punt li wieġeb minn perspettiva ta' sigurtà pubblika. L-ewwel net nixtieq nagħti l-ringrazzjamenti tiegħi l żewġ rapporters għal dan ir-rapport kif ukoll nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li taw l-emendi eh, li ħajwastu għal aktar ċarezza fit-tekst. Issa kien hemm ħafna mistoqsijiet eh, indirizzati lill-Kummissjoni U dak li nixtieq ngħid huwa li aħna bħalma diġà qed eh, inna naħdmu fuq dan fuq dan li kollha għal ħafna snin u xi mill-mistoqsijiet li diġà eh, li ġew mistoqsija diġà kellhom tweġiba. L-ewwel fuq livell ta' riċerka dwar il-kunċett u mbagħad permezz tal-gruppi muturi kollha kemm u l-partijiet interessati Issa aħna naħsbu li eh, nisab fuq il-pjattaforma ta' implementazzjoni fejn partijiet interessati kollha jiltaqgħu u qed inħarsu lejn kwistjonijiet kollha, ġifieri kif nittrattaw il-telefonati folot, kif noħolqu kuxjenza, eċetera. U aktar arfin. Mill-perspettiva teknoloġika dwar l-perspettiva ta' standardizzazzjoni, is-servizz huwa les li jinbeda. Iżda ovvjament bħalma diġà intqal il-bżon li tlet partijiet differenti jaħdmu flimkien biex jiġu implementati f'daqqa u s-servizzi tal-Kummissjoni dak li qed jagħmlu. Inti saqsejt ukoll fuq żewġ punti partikolari dwar l-status tal-pozizjoni eh, li tinsab fija minn ikun qed jagħmel it-telefonata u mill-2001 dan ninsab fil-direttiva ta' servizzi universali u eh, dan jiddependi mill possibiltajiet tan-network. Issa fil-emenda l ġida tal-2009 eh, din dan l-obbligu ġim saħħa. Iġifiri, eh, situazzjoni timbidel minn pajjiż għalli. ieħor. Hemm ċertu pajjiżi li meta tasal it-telefonata wieħed wieħed l-operaturi jistaw jaraw mill-ewwel il-pożizzjoni tal-persuna, l-identifikazzjoni ta' ċellulari u dawn huma affarijiet li nridu nikkonsidrawhom. Jekk qed nitkellmu fuq żoni remoti, li kol ħatati aktar, eh, ħatkun eh, aktar preċiża xkun nibbeżata fuq il-pożizzjoni permezz ta' satellita fil-belt eh, mux ħatamen daqseg differenza, imma eh, fi żoni rurali ħatati aktar preċizjoni ċertu stati membri diġa edin jamlu dan fil-waqt li oħrajn għandhom approċċi differenti u għadhom ma implementawx din tal-pozizjoni tal min qed jagħmel telefonata u din xi ħaġa li l-kollegi tagħna mill-oqsfa regolatorji qegħdin jeżaminawha. Imbagħad kien hemm mistoqsija li nitolbu l-Kummissjoni li tagħti aktar informazzjoni mill-istudji Aħna għamilna l-evalwazzjoni tal-impatt u dan din l-evalwazzjoni tal-impatt ma ħarsitx biss lejn id-data, iżda eżaminat ukoll numru ta' studji oħra li diġà saru li qegħdin ikopru l-ispejjeż kotna. Ġwin dik li għandu xaqsam għal vetturi, telekomunikazzjoni kif ukoll infrastruttura. U aħna qegħdin nikkalkulaw il-benefiċċju l-ispejjeż differenti. U r-riżultat kien li għall-introduzzjoni mandatorja ta' l-ikol il-ratio tal-spejjes u il-benefiċċji ħajkun wieħed pożittiv. Għal tnej l-oħra ġifir talija fidejn is-suq jew talija fuq bażi volontarja dawn mhumiex daqsi pożittivi. Għalek aħna eżaminajna l-impatt tal dak li huwa l-inċidenti differenti, l-ispejjeż, u kellna konverzazzjonijiet kemm mal-fornituri kif kol manifatturi u aħna qegħdin nitkellmu palma qed mal-partijiet interessati kollha biex nippruvaw niddefinixxu fuq level ta' standards x'tista' tkun is-soluzzjoni minima li tista' twassal għal din eh, id-data minima għal ċentri tal-telefonati ta' emerġenza kif ukoll ikollha ehm, impatt li żjed żgħir fuq il-katina kollha kemmi. U dan huwa e, u semmek għandna sissa, grazzi. And I mean those reports are obviously available. We can get hold of. I mean I think colleagues have read read them anyway. Could you just U ovvjament nistgħu niksbut l-informazzjoni xek. U jekk għandek l-informazzjoni, is-Sinjora Foster staqsit mistoqsija fuq l-ispejjeż għal vetturi. Intom x'kalkolazzjoni tagħmiltu fuq l-ispejjeż? X'tib ta' spejjeż ħajkun hemm involuti għal karozzi? biex ħriġtu mill-evaluazzjoni tal-impatt. Iva, mela le? Jien irt ngħid eh, l-ewwel net li meta wieħed jipprova jikkalkula spiża din hija ħaġa diffiċli ħafna xemm l-ambjent tas-suq u kultant eh, il-fornituri jew inkella l-manifatturi tal-vetturi mhumiex lesti li jagħtu l-ammonti, ċifri. Rrid ngħidilkom li t teknoloġija teżisti u rajna diġà l-implementazzjoni fil-sistema ta' emerġenza, telefonati ta' emerġenza privati, iżda diġa rajna u koll eh, l-operaturi tal-PSAPs. U hemm ċertu pajjiżi fejn dawn il-PSAPs diġa huma lesti li jirċivu dawn il-telefonati. U minħabba l-ekonomija ta' skala l-ispiża tista' tkun madwar 50 u 60 euro. u il-fatturi differenti biex wieħed jidaħħal dawn il-teknoloġija fil-vetturi differenti, mbagħad nimmultiplikaw bit tlieta u jekk aħna nikkunsidraw dan din il-kalkolazzjonijiet naraw li il-prodott innifsu ħaj jiswa xi 50-60 euro. Umbad biex jidaħħal fil-vettura fil madwar 180 euro. Iġbidi mux ħatkun fakultattiva, din ħatkun trasparenti għall-utenti, ħatkun parti mill-ispiża mux muħbija. Palma huwa il-kas ta' safety belts jew l-airbags ħatma jaf kem etħallas tagħhom. Ħadd ma jkun jaf kemm ħatħallas għall-ikol. want to supplement that um, Uh, did you move? Anybody want to say? No? Okay. Right. Uh, okay, well, thank you very much. Mela, ma' uxiziet uh, kummenti minna ħata komissjoni ta' jfwis. Niġi l-ura għal-membri jew għal-rapporters, għaw xie mistoqsijiet supplementari għal-komissjoni qabel ma' nistiden l-rapporters. Isidor Foster, Iva, ma nishtiqx ma nkunx um, forsi nkun naqra ma ħzina, ma ovvjament il-Kummissjoni ħaj rapportaw l-ura meta namlu l-mistoqsija, ma xe tajdu? qed tgħidu li politiku jiddiskuti dawn l-affarijiet fid-dettall għax aħna jekk nagħmlu nkellmu l-industrija tagħna li huwa importanti għalina. U nieħdu ikonna ċifra ta' kemm ħadd iswa biex nintroduċi ħaġa, imma mbagħad il-Kummissjoni ħadd titkellem mal-industrija u mbagħad huma joħorġu ċifra li hija kompletament differenti. X'suppost ngħidulhom li ċifra tagħhom tajba. Għax jiena tkellim ma' aktar minn kumpanija waħda, tkellim ma' ħafna kumpaniji fuq perjodu ta' żmien, u l-aħjar ħaġa li għanna bħalissa, ovvjament met inti tibda xi ħaġa, tibda tipproduċi xi ħaġa, l un bat jinżlu, ma l-industrija għall-bidu qed tajt li qed titkellem fuq minimu ta' 300 euro jew 300 eh, lira Ingliża, mhux 30, mhux 50 euro, huwa ħafna ħafna iżjed u dan din l-ispiża ċittaddi fuq l-industrija. Inti tista' tajt iva, din tista' tisparixxi imbagħad fil-prezz fil-prezz tal-vettura maħna qegħdin nipproduċu prodotti li jiġu kummerċati madwar id-dinja. Iżda l-ispejjeż kollha jridu jiġu konsidrati, kollox jiġrid jiġu konsidrat, ma sarx ngħidu iva mhux ftit euro. Jiena ma naħsibx li qed tieħdu bis-serjetà l-ispiża reali ta' dan kollu eh, għall-industrija li hija verament importanti għall-Unjoni Ewropea anke f'termini globali. I don't want to open up a whole argument. Ma nixtiex niftaħ xi dibattitu twil, naħseb l-aħjar ħaġa tibatilna id-dejta tagħkom, jien għandi l-ispejjeż tal-industrija eh, tal-manifattura u l-ispejjeż tagħhom qudiemi, ġifieri diġi tiċċirkolata. Iva, jiena nixtieq ngħid li meta titkellem dwar l-ispiża li qed nirċievu mingħand l-industrija, spjegajt li huwa diffiċli wieħed ikun eh, kwotazzjoni preċiża. Aħna wkoll irċivejna din il-kwotazzjoni minant xi Eh, manifatturi tal-karozzi mill-industrija. U aħna nispiegaw eżattament kif wasalna għal konklużjoni tagħna aħna nikkonsidraw kotazzjoni tal-fornituri għaliex is-soltu dak li naraw huwa li l-industrija tal-karozzi kultant iżidu l-ispejjeż tagħhom meta jkunu qegħdin jitkellmu dwar l-introduzzjoni possibbli ta' eh, elementi ġodda fil-vetturi. Aħna għamilna analiżi kritika, konsidrajna il-kwotazzjonijiet differenti tal-fornituri differenti, l-ekonomija tal-iskala u fil-valutazzjoni tal-impatt fil-fatt hija dedikata eh, hemm kapitlu dedikat propju għal din l-analiżi ta' din il-feedback. Għalek, kiku tista terġa tazzinna il-ħsibijiet ta'kom, il-kalkolazzjoniet ta'kom aħjar u s-sinjura Foster tkun tista taqrom kol. Mela, għan istiden iż-żewġ rapporters biex jikkonkludu, jekk ixtiequ, jekk huma lesti jagħmlu dan. Kif ukoll nixtieq nikkonferma li l-punt li jmiss, l-istadju li jmiss ta' dan il-proċess. Eh, Iġbir ħankunu għedin naħdmu fuq l-emendi ta' kompromess flimkien għal votazzjoni aħarja tagħna li ħassir fil-19 ta' ġunju, nar 3-19 ta' ġunju, din hija data li għanna. Umbat ovvjament ħajkona konsiderazzjoni ta' elementi qabel dan, is-Sinjura Sinova. Umbat is-Sur Koch. Grazzi ħafna, Sir President għan nitkellem fi qosor ħafna. L-ewwel nishtiq nixtieq nirringrazzja l-Shadow rapporters kollha kif ukoll il-membri l-oħra li parteċipaw kif ukoll il-Kummissjoni għall-informazzjoni u l-ispjegazzjonijiet li tatna. Grazzi lil kulħadd eh, kemm għal feedback pożittiv u dak negattiv. Kif ukoll grazzi għall emendi jiena naf li r-rapport huwa wieħed komplikat ħafna u ikopri ħafna eh, oqsma komplikati u tekniċi. Kull ma nista' ngħid sissa huwa li qegħdin nistennew bil-ħerqa koprazzjoni eh, kooperazzjoni biex inkomplu naħdmu fuq l-emendi. Issa sur koħ. Iva, grazzi ħafna. Napprezzaw kol il-diskussjoni u ma tlet punti ġviri nevitaw l-abbus, disponibilita u kif tista tibda ġviri trigger taħħa. Issa fuq il-trigger jena naħseb li waqt l-airbag. Janda e tkun xaħġa sinifikattiva. Irridu jisiru avvenimenti sinifikattivi qabel ma tiġridi. Għalek, rridu konna approċ pozittiv nevitaw l-abbus u rridu nkunu nkunu nafu minn fejn ġejja il eh, din it-telefonata. Dawn huma l-punti importanti rrit nistenna bil-ħarqa li konna aktar kooperazzjoni. Grazzi ħafna x'in ringrazzja l-kulħadd il-kum li parteċipa, l-rapporters, it-tim tal-Kummissjoni wkoll. Nistenna bil-ħarqa li nerġgħu nittaqgħu biex nikkonsidraw il-proposti ta' għall-elementi ta' kompromess Umbat nivvotaw fuq dan il-rapport, nsewx li dinja rapport ta' inizjattiva propja, ġiviri diħat tkun rapport politiku mżewġ komitati, umbat nistennew il-Kommissjoni x'tiddeċidi li tagħmel għal dak li hija l-miżuri ta' implementazzjoni formali li qed jiġu diskussi wkoll fih dan l-Istati membri. U jiena naħseb li ħafna minn dawn il-punti jiġu diskussi illum ukoll. Grazzi ħafna nista' nagħlaq il-laqa konġunta Grazzi l-Viċ President tal-Kumitat ta' Trasport, il-Kumitat ta' su intern ħajerġa jibda f'tlieta war nofsinhar l-ewwel konsiderazzjoni tar-rapport sa' Sur Tarabello fuq ix-xiri pubbliku nispera nara komem, grazzi ħafna nalaq illa għawek. the meeting this afternoon.